We're going to start. Ser nibdew? L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa l-adozzjoni tal agenda We take it that it is uh, adopted. L-aġenda ġiet adottata. Issa ser ngħaddu għall-avviżi tal-President. L-ewwel wieħed. Il-membri nixtieq ngħidulhom illi ser ikun hemm laqas straordinarja tal-kumitat it-tnejn ħamsa ta' Lulju fil-għaxija l-ħin għadu tiġi konfermat fost il-punti fuq la bosta agenda ser ikun hemm il-preżentazzjoni min-naħa tar rapporter tal bosta rapport tiegħu dwar it-titjib tal-gvernanza ekonomika u l-qafas ta' stabilità tal-Unjoni mod partikolari fiż-żona euro. It-tieni avviż il-membri eh, nejdulom li ser ikunem laqa mal-Komissarju Semeta għat-tassazzjoni l-Unjoni ta' Dwana, l-Audits u l-Antifrod ser issir fil- fit-28 ta' ġunju fil-kamra 2Q2 tal-bini JAN. Din il-laqa hija parti mill-dialogu strutturali li l-ekon jagħmel mal-kummissarju li huma responsabbli mill-loqsma ta' politika li minnu l-ekon huwa responsabbli wkoll. Mr. Shuntis. Eh, Θα σας παρακαλούσα Shuntis, grazie ta' sew. Kjożbok, tista' tarġa' it tenni is-suġġett fejn ser kunem il-laqa straordinarja ġewwa Strasburg kollox inti qed li ser ikun hemm il-laqa straordinarja. Tista' tgħidilna ser tkun it-tema suġġett ta' din il-laqa? Grazzi. Dan huwa dwar it-titjib tal-gvernanza ekonomika u l-qafas ta' stabilità tal-Unjoni. Mod partikolari dak ta' zona euro. Fih dan iż-żona euro. Tajjeb L-Onorevoli Margajo. Tixtieq titkellem? We now to come to point three Issa se naddu għal punt numru 3 konsiderazzjoni tal-emendi. Titlu huwa linji gwida l-politika tal-impjegi tal-istati membri. Isur Martin ek joġbob. once again, thank you very much, uh, Mr. Chairman, I'm here. Grazie tassew, su President, jena nisapaw nek Se nibda bl-Inglis jina napprezza, apprezzajt ħafna il-mod kif il-kollegi u l-assistenti u s-segretarjat setaw jaħdmu f'dan il-limiti tal-ħin li kena u maħadmu b'mod effettiv u anke b'mod produttiv. Jiena li fil-parlament 11 sena u din rajta pala xaġa straordinarja. Jiena u kol grat għal-mod kif aħna eh, kena relazzjonijiet fl-imkien. Issa jiena sar inkompli bil-Ġermanis. Sur President, din nista nista naraw bħala xi ħaġa żgħira, iżda jiena naħseb il numru ta' emendi jurina illi dan mhux minnu. Bosta gruppi ħadu teres f'dan u rridu jgħidu l-punt tagħhom ukoll minnaħa tax-xelluk, l-essendi u koll li sijar. Huma faslu l-emendi tagħhom u hemm xewqa li tkun kunu aktar speċifiċi minn dak li lesta li tagħmel il-Kummissjoni. F'dak li għandu x'jaqsam mal-pjan tal-Istrateġija 2020. Jiena wkoll għandi 16 l-emenda kienem laqa tajba ħafna ma' Shadows. U mal-membri kienem assistenti li ħadmu mod professjonali u koll. L-istaff kien kollu professjonali, naħseb il-ħagġa bażika hawnhekk hija illi f'dan il-kumitat ma tantx hemm rieda biex inwaqfu għanijiet aktar stretti meta qabla ma dawk illi għamlet il-Kummissjoni kif tara fil-kompromessi li għandek fil-lista tal-votazzjoni tijak impossibli illi konna aktar għazliet, konna sensiela sħiħa aktar mifruxa ta' għazliet. Din kienet fil-qasam tal-impiegi, il-bilanċ u koll, gwaljanza bejn il sessi rajna 25% u anke fil-qasam tal-impiegi, rajna affarijiet malbuta mal-anzjani. Jiena hawnhekk Rrit illi rridu ngħidu li l-infiq fuq eh, l-iskola u l-edukazzjoni pubblika u privata taħt l-istatistika tal-OECD jina dawn ser kom dal-waqt aħna rridu ikonna lan ta' 6% u dan diġa jinsab ħafna stati membri. Iżda naħseb li dan huwa għan. Illi aħna rridu nimxu miegħu. U dan irid ikun kompromess li aħna naqblu dwaru din tkun xi ħaġa pożittiva biex bekk il-Parlament Ewropew ikun jista jidħol sew fid-dettalji ovvjament hemm minn ġej minn ħafna naħad differenti, hemm min irid regoli stretti li jridu wkoll jidħlu dan l-istrateġija tal-Lisbona biex bekk aħna kunu nistgħu naqtaw il-qatt l-iktar fost iż-żaza. U koll rridu naħdmu fil-qasam li huwa marbut mal-faqar u biex niġġieldu l-faqar. Kif tistgħu taraw dan kollu naraw f'bosta pajjiżi U ser naraw ser ikun ir-riżultat tal-vot għada. Fil-laqatijaj ma' shadows jina illi jekk daw ma jkunux dettaljati u wis, mela l-affarijiet ikunu tajbin jimxu ħarir, iżda hemm emendi minn ħata l-ICR pereżempju. Fejn hemm grat ta' ideoloġija jekk trid sejħela jek, dan kien din kienet l-introduzzjoni tiegħi. Grazzi. Grazzi Sur Martin issa is-Sur rapporter, shadow rapporter għal PPE. Grazzi, Sur President. Jien kelli diskussjoni tajba ħafna ma' rapporter. Jiena wkoll kelli diskussjoni tajba fiħdan il-grupp politiku tiegħi. Il-kummenti illi irċevejt jiena provajt niddiskutihom ma' Sur Martin fid-diskussjoni li aħna kellna. Aħna ma rridux illi l-miri illi ġew proposti mill-Kummissjoni Ewropea ma rridux illi jiżdiedu permezz ta' emendi għal dawn il-linji gwida ġenerali dwar l-impjiegi, per eżempju, il komissjoni Ewropea proponit il-mira ta' 75% ta' impjiegi Issa hemm emenda għal żieda għal 80%. Aħna l-ħakna kompromess. Fl-emenda aħna irridu nikdbu għall-inqas 75%. Aħna ma dan naqblu u dan il-kompromess aħna Da Dastan pala proposta ġenerali pala pożizzjoni ġenerali fil-gwar ta' dawn l-emendi aħna kontra il-nżidu il-miri li proponiet il-Kummissjoni Ewropea. Aħna u koll għanna xie kummenti zaħar oħra marbuta ma' ċerti kunċetti pal per eżempju femenda partikolari aħna irreferejna għal kunċett ta' unjoni ekoloġika. Għalina dan il-kunċett huwa ċar immens aħna wkoll għandna kunċetti oħra illi jidru fid-dokumenti tal-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna nemnu illi aħna ma rridux nissostitwixxu ċertu terminoloġija illi hija aċċettata b'mod ġenerali fejn l-istituzzjonijiet tagħna u mhux biss. Pereżempju, Istrateġija Ewropa 2020. Aħna qegħdin nipproponu dan il-kunċett ta' teknoloġija li hija teknoloġija sostenibbli, teknoloġija inklusiva. l-Unjoni Ewropea proponi dan it-kabbir għal 2020. Iżda issa għanna emenda illi għettejt illi flok tkabbir. Għaqli tkabbir intelligenti aħna irridu nejdu imma nġar għaqli tal-ekonomija. Aħna ma nappoġġawx emenda ta' dan it-tip. Aħna nemnu illi il-lingwaċ illi huwa inkluż fil-politika tal-Unjoni 2020 li huwa tkabbira li tkabbir inklusiv, tkabbir sostenibli, dawn huma l-aħjar kliem li aħna nistgħu nużaw fiħdan l-istrateġija tagħna. Grazzi Sur Sturgeon. Issa l-Onorevoli Ludwigsin fisem l-SND. Grazzi tassew. E, kif aħna aħna ser nkun qegħdin nivvotaw dwar dan u kien hemm xi dewmien ma tantx kellna ħin biex niddiskutu dawn l-emendi. Iżda ħans Peter Martin tassew kien konstruttiv fil-ħidma tiegħu. Jiena naħseb illi minkejja l-fatt li aħna ma tantx kellna biżejjed ħin aħna ser ikonna riżultat tajjeb. Opinjoni importanti minn naħa tiegħi dwar l-emendi hija li aħna rridu ikonna focus ċara hawnhekk, irridu niġġeneraw it-kabbir. U fi żmien qasir dan huwa dak li ser joħroġna mill-kriżi u fuq medda twila ta' żmien ser witti s-sisin għall iżvilupp sostenibbli. Aħna irti konna però rati ta' tkabbir ekonomiku li jkunu raġonevoli. Rieħdu l-ambjent u sostenibilità in konsiderazzjoni dwar l-anijiet tal-impjieg aħna rridu nkunu ambizjużi u kif ukoll realistiċi biex nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ affarijiet ovvjament u importanti li jkollna l-ambizzjonijiet tagħna u għanijiet li jimmiraw Iżda aħna rdu naraw x'nistgħu niksbu x'inhu possibbli jekk ma nkunux realistiċi aħna nistgħu nidħlu f'bosta problemi fil-ġejjieni u jiena nittama li aħna nilħu ftejjin biex innaqsu il-faqar b'40% u mhux b'25% jiena naħseb din kienet ħaġa li Martin ipproponi iżda fl-istess waqt irridu naħsbu dwar il-livelli tal-impjiegi u nwafqu livelli raġonevoli naħseb 80% hija xi ħaġa wisq ottimistika. Ma naħseb li nistgħu nilħu kompromess dwar dan, dan issemma ftit ilu. L-opinjoni tiegħi hija li kemm in-nisa u l-irġiel iridu jkunu jistgħu jgawdu mill-istess rata ta' impjiegi. In-nisa illum huma fit-62% iżda se jkun hemm qabża għal 80% jiena naħseb li din hija xi ħaġa pjuttost mhux realistika jiena naħseb irridu nimmiraw għal livelli ġenerali anqas biex bekk in-nisa u l-irġiel ikollhom l-istess livell komuni fil-ġejjieni. Jiena naħseb li huwa importanti li ninkludu dan il-fattur tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-istrateġija tagħna l-medda twila ta' żmien biex dan isir realtà aħna irdu nagħmlu ħafna iktar minn dak li għamilna sissa biex nigarantixxu illi aħna ser natu l nisa l-istess opportunitajiet fis-suq tax-xogħol bħal m'għandhom l-irġiel. Issa b'mod ġenerali nixtieq nisa dwar tliet punti dwar l-emendi tiegħi. L-ewwel punt jiena naħseb li huwa importanti li riformi strutturali fl-istati membri jittieħdu bis-serjetà biex bekk it-tkabbir fl-impjiegi kun wieħed intensiv u tkabbir li niksbu irid iwassal biex inħolqu aktar postijiet ta' xogħol fl-ekonomija reali. It-tieni punt huwa importanti illi nisħu dwar l-imsieħba soċjali li għandhom rwol importanti fis-swieq tax-xogħol u fis-soċjetà ċivili tagħna. Il-politika tal impjegi fl-istati membri jistgħu jkunu ta' suċċess jekk dawn l-imsieħba ta' bilħaq ikunu attivi fiċ-ċiklu kollu fil-kreazzjoni u fl-implementazzjoni. Meta aħna niddiskutu l-finanzi pubbliċi aħna ma rridux ninsew illi l-investiment fl-impjiegi u fil-koeżjoni soċjali irridu jkollhom jew għandhom ta' bilħaq riżultati pożittivi fuq il-bażit nazzjonali. L-impjiegi, rata tal-impjiegi bassa, jolli itħul mit taxxa U bħala regola dan huwa approċċ ta' sew sensibli huwa importanti li aħna wkoll noħolqu livelli ta' kompromess dwar din l-opinjoni. U nittamaw li għada jkonna vot tajjeb. Grazzi. Never recruiting. Grazzi tassew. Ix-xedow tal-gwew għata Thomas Handel, ma setax ikun prezenti illum hawnhekk. U għastaqsini biex ngħid kentejn fismu hawnhekk. Fil-bidu net nixtieq ngħid kumment personali. Jekk ikun qed naġġel nixtieq ngħid l-interpreti biex jgħiduli. L-osservazzjoni tiegħi hija illi jiena Nsibu ħaġa allarmanti li aħna meta qegħdin niskutu xi ħaġa bħalma huma l-linji gwida tal-politika tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea għandna ftit nies preżenti hawnhekk illum wara nofsinhar. Jiena ma rridx nipponta subajja ħadd. Iżda aħna inkomplu intambru kemm huma importanti l-impjiegi għaċ-ċittadini biex eh, il-poplu ċittadini ikollhom post tax-xogħol. Jiena nixtieq namel punt unajt illi jaxħaġa sorprendenti li l-lumma tanċaw nis prezenti għonek biex nidiskutu din il-kustjoni. Jien nishtiq namel punt xifti aktar ġenerali, saw nġbet l-attenzjoni fuq xi xejrit, fuq xi sviluppi illi wieħed jista' jara fis-suq tal-impjiegi. L-wieħed seta' jara fis-suq tal-impjiegi f'dawn l-aħħar snin. Mill-2001 sal-2006 aħna rajna xejra ta' żieda fir-rati tal-impjiegi 58% sal-2006 Umbat kienem 32 miljon persuna li kellhom kontratti fuq meda qasira ta' żmien short term. Ġifieri l-postijiet tax-xogħol li tisiru anqas siguri, xogħol part-time 12 sen ilu kien 32 miljon u issa huma dawk ta' 40 miljon. 31 miljon huma persuni li jaħdmu għal rashom. U dawn huma persuni li spiss ma jimpjegaw il-ħadd. 17 miljun persuna huma impjegati u skont l-istatistika uffiċjali minkejja tħul tagħhom huma xorta waħda foqra il-ħaddiema foqra u l-flus illi huma jdaħlu mhumiex biżejjed biex ikampaw. U ma jiddependu minn flus li jġibu minn ximkien ieħor. Jiena naħseb illi meta nitkellmu dwar li nigwida l-politika tal-impjiegi aħna nistaw nitolbu għal standards aktar għoljien, kif għal Thomas Handel. Jina naħseb illi ta' min wieħed jibni kas fuq dan. L-istrateġija sissa, l-istrateġija li kella l-Unjoni Ewropea sissa dik li implementat ma taċ kontribut biex twaqqaf il-prekarjetà. Il-ċifri kollha jgħidulna illi il-prekarjetà tal-postijiet tax-xogħol żdiedet daqstant irdu nkunu aktar konkreti, aktar ambizjużi fil-miri tagħna biex aħna inkunu nistgħu nagħmlu ċertu pressjoni politika biex tabilħaq issir xi ħaġa biex aħna jkollna postijiet ta' xogħol tajbin, postijiet ta' xogħol ta' kwalità għolja, xogħol deċenti. Biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jaħdmu bċertu dinjità. Biex in-nies ikollum ikollhom il-garanziji fil-postijiet tax-xogħol tagħhom. Dan huwa suġġett għalina hawnhekk fih dan il-Kumitat Ekon għaliex aktar prekarjetà mhijiex saħħaġa ħaġa illi aħna nistgħu eh, ta' bilħa nkomplu għaddejjin biha. Fil-politika soċjali neħtieġu politika aktar ristretta eh, kondizjoni tajbin biex eh, n-nies ikollhom posta xogħol tajjeb u salarji tajbin. Dawn huma l-punti li xtaqt nagħmel. Grazzi Sur Krute, l-Honorable Strejġek. Grazzi, Sur President. Fisem il-grupp ICO e jiena u kol nishti nżid ftit kummenti dwar dan l-abbozz ta' opinjoni. Aħna din l-opinjoni ma toġobni aħna nifmu illi kull membru ta' dan il-komitat u interessat biex jara aktar postijiet ta' xogħol jinħolqu. Dinja hija xaġa li aħna naqblu magħha dana kollu. Il-pożizzjoni tagħna hija xi ftit differenti minn dik illi naraw fl-emend individwali aħna nemnu illi l-impjiegi u l-postijiet ta' xogħol jinħalqu minħolqu mill-kumpaniji u mhux mill-gvernijiet jew mill-istati. Għal daqstant l-idea bażika tagħna hija li l-kumpaniji irrid ikollhom marġni fejn huma jistgħu joperaw kemm jista' jkun, huma ma jerġu kollhom pressjoni f'dak li għandu x'jaqsam leġiżlazzjoni u miżuri oħra regolatorji. Ovvjament, mod speċjali qed nitkellem dwar l-SMEs illi jipprovdu il-maġġoranza tal-postijiet tax-xogħol. Huma jaġixxu fih dan il-komunitajiet tagħhom. Spiss in negozju isir fiħdan komunità u lanqas ikollu dimensjoni transkonfinali. Għal aħna nemnu illi l-istati membri irrid ikollhom rida irridu jkunu jistgħu joħolqu spazju għan negozji tagħhom biex huma jkollhom il-libertà massima għaliex aħna nemnu illi dan huwa l-aktar mod ħafif l-aktar mod maġġel kif aħna nistgħu innaqsu il-qatt. Aħna naqblu mal-kollegi tagħna illi il-membri individwali, l-istati membri individwali irdu jagħmlu investiment kbir fit-taħriġ fl-edukazzjoni taċ ċittadini tagħhom għaliex it-taħriġ u kwalifikazzjoni mill-ġdid, korsijiet ta' taħriġ mill-ġdid huma tassew importanti. Dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu aħna nimxu l-qudiem. Aħna nappoġġaw, seri nappoġġaw kull tip ta' emenda illi ser jappellaw biex l-istati membri jirriformaw is-sistemi soċjali tagħhom. Biex jiġi żgurat li s-sistemi soċjali nazzjonali ikunu effettivi kemm jista' jkun jipprovdu inċentivi għad ċittadini biex huma jfittxu postijiet tax-xogħol u mhux jgħixu fuq ir-relief fuq il-benefiċċji soċjali. Jiena hawnhekk nixtieq ngħid l-aħħar kumment. Il-grupp tagħna isiba ma jarex aċċettabbli il-rekwiżit tal- l-impjiegi ekoloġiku din hija xi ħaġa li għadha tinsab il-bot ħafna mir-realtà jew mis-sitwazzjoni attwali. Grazzi. Għaw xi kelliem oħra li jixtiequ jitkellmu fuq dan is-suġġett? In which case then we'll ask Fil-każ ngħaddu għas-Sur Martin biex eh, jatina l-kummenti tiegħu. Iva, nixtieq insaqsi li xi kelliema ta' qabel biex jirreferi għal liema artiklu kienet tisemmi. Tista' tkun forsi xi ftit iktar speċifiku jekk jogħġbok għaliex ma nistax nifhem eżattament għal xi qed tirreferi. Jiġifieri il- eh, punt fuq eh, l-ambjent, edukazzjoni u l-ekoloġija. Iva, grazzi ħafna. Skużawni, ma ndunajċ għalli konta t-referi għal dak. Grazzi ser jinżom fil-qosor ħafna. Nishtiq nirringrazzjakom il-ġdid eh, għal eh, mod kif ħadimtu fuq dan is-suġġett. Nishtiq nsemmi referi għal kumment li semma l-kellim ta' qabel. Jina nil l-emendi ta'kom bħala rapporter. Iżda ma naqbilx dwar wieħed. Qed nara ħafna mendi ġejjin minn naħa tax xelluk tal-kamra Għalda santina nishtiq namel appell. Għaw ftejm bażiku hawnhekk dwar eh, xogħlijiet eh, favur l-ambjent ekoloġiċi dwar kif se nippruvaw niksbuhom. Jidher li xalluk ukoll qed jaqbel dwar dan. Iżda jiena naħseb li jdu nkunu inqas ideoloġisti u naraw x'nu għal possibilitajiet ta' kif nistgħu niksbu xi ħaġa fi kriżi ta' dan it-tip. U possibbli fil-fatt li jirna xilna iva naqdu approċċi tal-xelluk ma' dawk konservattivi. jina nilqa l-emendi li saru f'rigward tal-opinjoni pero naħseb li għanna bżon ta' maġġoranza. Grazzi tajab ħafna. Il-votazzjoni fl-ikon ser tkun għada 22 ta' ġunju. Il-votazzjoni fil-kumitat ser tkun fl-14 ta' lulju u il-votazzjoni fil-plenarja ser issir fl-ewwel ta' settembru ta' din is-sena. We now come to the draft opinion of the committee um, for the Committee on Legal Affairs. Grazie. Issa sar naddu għal punt li jmiss fuq il mizuri interim għal proposti għal infurzar l izvera għal talassi ta' debituri f'każijiet transkonfinali. Is-sur Stojan. Grazie ħafna għanna qoddimna inizjattiva mill-Kumitat Legali fil-Parlament Ewropew. Nilqaw din l-inizjattiva għaliex fis-suq uniku xejn mu iffinalizzat. Jek dawk li jagħmlu transazzjonijiet finanzjarji ma jirċivux il-flus tagħhom għal kuntratti li jkunu saru jew li jkunu ġew forzati u allura din l-intensifikazzjoni tal-integrazzjoni ekonomika Ewropea waslet għal iktar l-indikazzjonijiet transkonfinali li qed jinħolqu bejn il-kumpaniji wkoll fost iċ-ċittadini. U allura Jiena nemmen li dan ir-rapport huwa wieħed xieraq ser wassalna biex insaħħu l-integrità tas-suq uniku jkun iktar konsistenti wkoll u allura hawnhekk qegħdin nipproponu dan li ġej li nieħdu miżuri leġislattivi biex narmonizzaw is-sorsi tal-informazzjoni mill-istati membri U dawn huma importanti, għandhom ikunu trasparenti, għandhom ikunu disponibbli, aċċessibbli, mod partikolari għall SMEs. U dan huwa l-ewwel każ fejn inti tista' tara wieħed mill-partijiet eh, kontrahenti qed jaqbel mal l-obbligi. Mbagħad eh, wieħda mill-partijiet ukoll. Tkun qed taqbel aħna wkoll nemmnu li qabel ma nmorru Uddim qorti, pereżempju, eżempju, kun aħjar kieku dawn il miżuri jiġu żviluppati b'mod aħjar biex insolvu problemi ta' konflitti li kunu riżultaw minn transazzjonijiet kummerċjali. Għanna bżon insolvom daw permezz ta' istituzzjonijiet oħrajn li jinsabu hemm biex jilħu kompromess bejn id-debituri u l-kredituri. Kwalunkwe każ fejn tidħol il-qorti fisser li eh, se jkun hemm iktar dewmien u iktar spejjeż. U allura jrid ikun hemm ftehim bejn iż-żewġ partijiet biex jippruvaw solfu l-problema permezz ta' dawn l-organizzazzjonijiet. u wkoll nemnu li huwa meħtieġ li ikollok din it-tip ta' prassi li qed issib l-eruq tagħha fis-suq uniku fl-Unjoni Ewropea u din hija li tistandardizza il-mezzi ta' kif dan id-dialogu jista' jsir bejn il-partijiet involuti, inkluż ukoll il-korp um, ta' nfurzar u allura dawn il-forum kollha ta' komunikazzjoni għandhom ikunu istandardizzati stess istess mod kif għamilna fi rigward tal proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġi standardizzata wkoll il-forum li li jiġu ntużati fil kupru tal-korpi fiskali fl-istati membri. Proponejna u li dawn il-komunikazzjonijiet marbuta ma dawn it-tip ta' standards għandhom isiru permezz ta' mezzi elettroniċi u koll jridu nsaħħu l-kooperazzjoni u mal-autoritajiet ta' forzar fl istati membri li jitrattaw dawn il-miżuri u nsaħħu kol Rniet legali biex bekk eh, inkunu nistaw insolvu l-problema ta' dejn malaj kem jista' jkun. Aħna wkoll nixtiequ li l-Kummissjoni tippreżenta inizjattiva fuq it-trasparenza ta' debituri malajr kemm jista' jkun naraw fil-kalendarju tal-Kummissjoni dan huwa previst tal-2013. Grazzi ħafna is sur Stolajan. Issa bħala xedaw rapporter hemm Sur Cluton jekk jogħġbok. Grazzi. ma konċ preparat għal dan il-diskors u għal daqstant eh, jena mux ser nitkellem għalissa. Grazzi. Signora McCartney li hija x-shadow rapporter talbitni biex naqra dan li ġej fis-sema. Hija tilqa l-opportunità biex jiġi tiġi sviluppata l-pożizzjoni tal-Parlament fuq din il-kwistjoni importanti miljuni ta' negozji ti jagħmlu użu mid-dritt ta' kummerċ fis-suq eh, intern tal-Unjoni Ewropea. Miljuni ta' ċittadini jagħmlu użu mid-dritt li jgħixu u jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea kollha. Din hija part dan huwa parti mix-xogħol tagħna nassiguraw li jkun hemm drittijiet effettivi kemm għaċ-ċittadini kif ukoll negozji bl affarijiet bdew marru ħażin. Fil-każ ta' claims finanzjarji aħna permettejna li jkun hemm claims transkont finali u wkoll rikonoxximent reċipliku tal-ġudizzju ta' sentenzi tal-Rati Nazzjonali bħal pereżempju eh, l-enforcement order Ewropew, il-proċedura ta' pagamenti Ewropea, eccetera Però il-ġudizzju huwa biss nofs il-proċess u ċittadini u n-negozji għandu jkollhom l-opportunità li dan il-ġudizzju jiġi enforzat b'mod effettiv. Element neċessarju ta' enforzar effettiv huwa dan li l rati għandhom malajr kemm jista' jkun bħala miżura interim jordnaw li eh, l-assi ta' debituri jiġu ifrizati. Mingħajr din it-tip ta' faċilità jista' jkun hemm min jabbuża u jevadi responsabilitajiet tiegħu u jmexxi l-assi pereżempju f'ġurisdizzjoni oħra u għal daqstant ikun qiegħed fuq quddiem u ċ-ċittadini jew in-negozji żgħar li jkunu qed jitolbu l-għajnuna jista' jkun li wara ħafna żmien u ħafna investiment eh, f'ġudizzju tal-qorti u mbagħad jispiċċaw ikollhom jerġgħu jmorru f'qorti ta' stat membru ieħor biex jippruvaw jiksbu l-assi tagħhom mingħajr ebda garanzija ta' suċċess. Għaldaqstant daqstant eh, dan it-tip ta' reġim biex jint eh, ikun hemm l-informazzjoni u jinżammu l-assi hija ferm importanti. Nara li mawx iktar membri li jixtiequ jitkellmu u għaldaqstant nitlob li sorġ salaġan jek tixtieqx iżid xi ħaġa bħala konklużjoni. Grazzi. Sumesk uh, forte pe skurt. Iva, grazzi ħafna. President, is-segretarjat tal-Kummissjoni jew il-Kummissjoni ipproponiet uh, estensjoni tal-dati ta' skadenzi għall-li prezentar ta' l-emendi. Settembru hija id-data ta' skadenza għal daqstant għandna ħafna ħin biex bekk inkunu nistgħu nippreżentaw il-kontributi tagħna għal dan l-abbozz ta' rapport u għalhekk qed nirreferi għal gruppi kollha parlamentari. Stant għandna l-possibilità li ntejbu dan ir-rapport. Grazzi. Iva, u għamminnu sur stolaġan jiet il-President u fil-fat id-data ta' skadenza hija is-7 ta' Settembru f'nofsinhar. U allura hemm għandna iktar ħin biex inkunu nistgħu naħdmu fuq dan il-punt. Il-membri se jiġu informati permezz tal-email dwar proċedura speċjali u l-inizjattiva leġislattiva. Diskussjoni tal-emendi tiġi pjanata għas-27 ta' Settembru u il-votazzjoni fl-ikon, fil-Kumitat tal-ikon, hija pjanata għal 5 ta' Ottubru u il-votazzjoni fil- fil-Kumitat li ser tkun fil-5 ta' Novembru. Is-sur Trixe ser ikun mana fl-erba u nofs u daqsant ser nissospendu il laqgħa għal ftit minuti sa ma jasal is-sur Trixe. Grazzi. Right, if, if members could sit down, please, then... Ek joġobkom, nistaw nkomplu għalek nitlobkom sibu postkom. Dal-waqt nejdu l-fotografi biex jħorġu mill-kamra. Tajjeb wisq jekk joġobkom membri sibu postkom ħalli nkomplu bix-xogħol. Huwa pjaċir għalija li nil-amana s-sur Trixxe għal dialogu li konna tas-soltu miegħu nkomplu bl-istess proċedura ġifiri sejtina diskors ta' 15 minuta ta' kwarta sur trixe un-bat minuta u nofs għal-kull min jixtieq jagħmel l-mistoqsijiet jew mbagħad il-President ukoll jista' jagħti tliet minuti. Il-gruppi għandhom distribuzzjoni tal-ħin ta' li jistaw jitkellmu U ovvjament pass soltu ġifiri di mux kif namlu fil-plenarja fil-keċ tijaj imma fuq il-numri il proporzjonali tal-gruppi. Mela, minn ma nqodu nitilfu żmien nitlob l sur Trixe biex jibda nispera li jistaw jihdu l-fotografi jihdu l-aħħar ritratt meta jibda jitkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri. Mill-aħħar laqatana fit-22 ta' Marzu, il-żona tal-Euro kellha tiffaċċja waħda mill-iktar periodi li ta' sfidi minn midu bdiet l-Unjoni Ekonomika u Monetarja l-autorit pubbliċi fl-Unjoni Ewropea sabiex indirizzaw dawn il-tip ta' problemi, anki ġifri l-Bank Ċentrali Ewropew, kellhom jieħdu eh, miżuri koraġġużi dawn id-deċiżjonijiet importanti li ttieħdu dawn l-aħħar jitolbu spiega, mhux bi spiega ma anke risposti ċari għal ħafna mistoqsijiet li l-membri ta' din ta' dan il-parlament żgur li għandhom. Għalhekk jiena nilqa il-possibilità li jkolli dan il-bdil ta' idejat ma'kom illum fil-laqqa tagħna li għanna l-lum, dan huwa gossu pjaċira li hija. Se nibda bil-prezentazzjoni tiegħi billi nati evalwazzjoni fuq situazzjoni ekonomika, umbat nitkellem fuq deċiżjoni tal-10 ta' Mejju eh, dwar l interventi tal-swi eh, fiż-żona tal-Europ, umbat fit-tliet parti ħan nitkellem fuq il-mekkanizmi ta' koordinazzjoni ekonomika fiż-żona Euro u anki tibdil li eh, hemm bżonn nagħmlu fis-sitwazzjoni ta' palissa. Mill-aħħar laqatana f'Marzju l-informazzjoni tkompli turina li hemm il-kupru li qed ikompli fl-ewwel sitt xhur tal-2010 fiż-żona tal-Euro għal dan l-aħħar estimi l-ekonomija kibret bi 0.9 fil-mija quarter on quarter fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena ġifri jekk qed tares il-qudiem l-aspettattivi eh, tagħna huma li l-ekonomija tal-żona Euro se tkompli tespandi brata moderata dan kollu kienu konfermat il-previżjoni eh, konklużjonijiet tal-Eurosystem jaqblu wkoll ma' din l-evalwazzjoni. Naħna naħsbu li dan kollox huwa bilanċjat bħala idea. Ma dan kollu l-irkupru eh, mux se jkun wieħed regolat f'kull qasam tal-ekonomija u setturi se jkun hemm ukoll iktar problemi f'ċertu partijiet ta' swieq eh, finanzjarji. Il-rata ta' inflazzjoni fiż-żona tal-Euro f'Mejju kienet ta' 1.6% ġifieri telet ftit għax f'April kienet 1.5% eh, dan minħabba il-prezzijiet tal-enerġija li huma kienu aħjar jista' jkun hemm inflazzjoni ukoll li tkompli tikber f'tinha nofsa din is-sena imma jekk wieħed iħares iktar qudiem nistennew li se se jkun hemm l-iżviluppi tal-prezzijiet li jibqgħu moderati ġifri eh, fi żmien medju fi żmien medju. L-analiżi tagħna jikkonferma li l-pressjoni ta' inflazzjoni eh, nista' nikkontrollawhom da minħabba li ma tantx hemm tkabbir ta' flus u anke ta' kreditu il-fatt li hemm dan is-self għal eh, familji ġifiri se jkompli nsaħħu imma għall-intrapriża se jibqa' negattiv dan huwa normali fiċ-ċiklu. Il-fatt li l-inflazzjoni aħna ma nistawx nirribattuha m'hemmx raġuni għal dan kontrarju, l-inflazzjoni fiż-żona tal-euro eh, hija waħda li nistgħu nikkontrollaw. Imħabba l-istabilità tal-prezzijiet u anki l-fatt li l-inflazzjoni fuq medda twal ta' żmien nistgħu nikkontrollawha, il-Kunsill ta' Governanza ikkompli jara li l-rata tal-imax tal icb se jkun umma xirqa sabiex aħna se jkun battu l-problemi tas-sfiq tal-flus, il-Governing Council reġa introduċa eh, ċertu miżuri li mhumiex standard speċjalment għandan li għandu xaqsam għal full allotment tal-opera ta' tliet xhur u anki ta' sitt xhur sabiex il-likwidità tal-banek inkunu nistgħu tkun mura l-aħjar. Ġifiri, l-likwidità fil-dollari Amerikani dan se nagħmlu koordinazzjoni mal-Federal Reserve u anki ma' numru ta' banek ċentrali oħra sabiex ma jkunx hawn problemi ta' likwidità. Issa, Għan nitkellem ftit fuq deċiżjoni tal-Governing Council biex jintervjenu għal l-debt securities li ġiet annunċata fl-10 ta' Mejju sabiex naraw il-problemi fid-dinja kollha ma fl-Ewropi dawn it-tensjonijiet kienu qegħdin jinfirxu f'ħafna setturi tal-swieq finanzjari anki l-stock market, is-suq tal-interbank u anki tal-muniti oħra. Aħna rajna li l-epiċentru eh, kienu eh, ħabba il-dejn tal-gvernijiet anki ġifiri rajna li ċertu affarijiet diġġabu dawn it-tensjonijiet meta għet qabbel ma' ottubru tal-2008 ġifiri meta eh, ġifi xej Lehman Brothers fl-Stati Uniti situazzjoni sajna nqabluwa mal-fatt ta' kif inbidel ta' malaj il-dejat u anki ġifiri ta' kienem dil flight to safety mill-investituri internazjonali. Il-volatilità kompla jola ħafna u likwidità mar allar. Mux biss ġifiri fil-sovereign bonds, il-swiq tagħhom, imma anki fil-likwidità tal-swiq tal-flus, il-transazzjonijiet mar allar u kienem ħafna nċertezza fil-banek anki jiġifieri credit creditworthiness kompla. Kienem ir-riskju għalhekk li il-mod kif jifunzjaw normalment l-iswieq u anki l-ewwel rabta tal-politika monetarja banek ċentrali u l-istituzzjonijiet ta' kreditu jista' ikollha problemi. Dan kien ifisser li l-mod ta' kif il-banek jaħdmu Ġifri li jgħatu il-kreditu l-ekonomija veru setaw jisofru ħafna danni. Għalek u għafdan il-kuntest li l-ICB għal flasġa ta' Mejju li se jkun hemm reattivazzjoni mill-ġdid ta' dawn miżuri li mhumiex non standard, speċjalment il sop agreements mal-Federal Reserve, imma iktar u iktar l-intervenzjoni tal-swieq ta' djun permezz ta' tnidija tal-Securities Markets Program aħna b'dan il-mod eh, għamilnieh għal eh, il-fat li il-suq tal-government bond seta jaħdem kemm jista' jkun tajjeb. Dawn huma ma importanti għal tliet raġunijiet l-ewwel net il-rati ta' interess fuq il-government iwittu triq għal eh, l-ammont ridu jħallsu l-banek meta joħorġu l-bonds anki ġifiri l-fat li jkun hemm rati ta' interess fuq medda qasira ta' żmien tal-Bank Ċentrali ma jkunux jistgħu jaddu għand il-familji il qed nitkellem fuq il-price channel hawnhekk. Umbagħad il-prezzijiet tal-bonds li kienu inqas dan kienu se jġib magħhom tnaqqis fil-portfolios ta' setturi kemm finanzjari kif ukoll mhux finanzjari għal banek jiġifieri dan kien ifisser li ma kinux jistgħu jagħtu iktar hemm self lill ekonomija Qed nitkellmu fuq hawnhekk fuq il-balance sheet channel. Umbat il-likwidità inqas għal dawn il-bonds kien se jiġi problemi wkoll għal collateral tagħhom. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq il-liquidity channel deċiżjoni li nintervjenu fil-bond markets għalhekk ittieħdet sabiex inżommu trasmissjoni ta' politika monetarja li din tista' se tmur fil-ekonomija veru fiż-żona tal-euro ġifieri bdejna ndirizzaw ċertu setturi li ma kinux qed jaħdmu tajjeb dan is-swieq tas-securities. L-idea tal-programm mhuwiex li aħna nżidu l-likwidità fis-sistema bankarja, u b'dan il-mod aħna nitneutralizzaw ix-xiri ta' bonds permezz ta' dawn l-opera ta' reabsorption. Bħala riżultat, il-livell ta' likwidità u anki r-rati tal-money market mhux qed jiġu affettati minn dan il-programm ġifieri f'kliem oħra din id-deċiżjoni ta' politika monetarja mhux qed tiġi affettwata u minn m'hemmx problemi ta' inflation li għandhom xaqsmu dan il-program. Din id-deċizjoni ħadnija biex nintroduċu dan il-Securities Markets Program, ġifri skont il-dispozizjoni ta' trattat li jopera biss fil-swi sekundarji għal dawk li għandhom xaqsmu mal-bonds tal-gvernijiet. Aħna ġifiri d-deċizjoni għamilnija b'mod indipendenti. Konna nafu x'kienu l-impenji li saru tal-gvernijiet tal-Euro area qabel ġifiri fil-fdak il-weekend fil-ġimgħa 7 ta' Mejju speċjalment il-Governing Council rax kienet dikirazzjoni ta' dawn il-gvernijiet u ħanikwota hawnhekk jiġifieri dawn se jieħdu l-miżuri kollha li hemm bżonn biex jilħqu il-miri fiskali tagħhom f'din is-sena u fis-snin li ġejjin skont ukoll dawn l-excessive deficit procedures eh, u nerġa' nikkwota hawnhekk fuq il- l-impenji addizjonarji li diġatti li kienu tieħdu minn ċertu gvernijiet tal-Euro area biex ikun hemm iktar konsolidazzjoni fiskali u jaraw li dawn il-finanzi pubblika jikunu iktar sostenibbli. Dawn id-dikjarazzjonijiet nasal eh, fit-tielet punt nixtieq jiena naqsam magħkom jiġifieri dik tal-governanza eh, ekonomika. Sinjura, President, inti tlabtni biex nitkellem fuq dan il-tip ta' koordinant u anki sorveljanza fi zona tal-Euro li sibit jemmen li l-kwantum li pissa unek għanna bżonna f'dan il-qafas ta' sorveljanza u sabiex nkunu nistaw naġustaw politika eh, differenti fiskali, specialment il-linji ta' politika makroekonomika biex naraw li l-Europa tibqa' Eh, kompetittiva. Il-solidarjetà de fatt li tala palija Robert Schumann xi 60 sena ilu qed tiġi riflessa fil-ammont ta' integrazzjoni ekonomika u anke interdependenza li nexxilna niksbu fl-Unjoni Monetarja. Imma solidarjetarja tmur tista' wieħed ikkunsidra f'żewġ naħat il-benefiċċji u protenzjoni li joħorġu minn din l-Unjoni Monetarja, però dan ukoll iġibu wkoll ċerti responsabiltajiet u obbligi. Dan huwa il-kuntratt fundamentali li huwa il-bażi tal-munita tagħna. Issa hemm bżonn li naraw li l-istruttura għal servaljenza u aġġustament makroekonomiku u fiskali namluwa iktar aħjar. It-task force um, li l-President jew l-President tal-Kunsill Ewropej Sur Van Rompuy bħalma għamelu għan kif għamelu fuq il-osma tal riforma il-crisis management għalissa ehm, għadha ma ġietx eżaminata minn din it-task force. L-ewwel net huwa importanti li s-sorveljanza ta' linji ta' politika tal-budget ikunu msaħħa. Jiena eh, bi pjaċir ngħid li l-Kunsill u konferma din l-evalwazzjoni fl-aħħar laqgħa tiegħu nhar il-ħawis li għaddew. U l-livell ta' l-Unjoni ta' 27, speċjalment ġifri fiż-żona tal-Euro, hemm bżonn ikollha strumenti sabiex aħna nevitaw u fejn kuna bżonn nikkoreġu wkoll id-deficits eċċessivi u anki livelli ta' djun. Bżonn implementazzjoni ta' regoli u ta' proċeduri din huwa xi ħaġa essenzjali, speċjalment jiġifieri naraw li dawn l-passi jkunu magħmula ta' malaj u jkunu awtomatiċi il-fatt li nibdow u kol sanzjonijiet li dan kważi b'mod automatiku. Sorveljanza fiskali għandha bżon tkun iktar diretta u iktar effettiva, tkun għandha tkun ibbażata fuq monitoraġġ indipendenti, fuq evalwazzjoni indipendenti. Jista' jkun li approċ differenzjat għal sorveljanza dan jiddependi mill-performance fiskali tal-pajjiżi. Il-Kummissjoni għandha jkollha aktar responsabilità ġifieri tagħmel iktar proposti proposti li jistaw jiġu biss mibdula permezz ta' unanimità fil-Kunsill u mhux bil-rekomandazzjoni li jisiru mill-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Jekk ma jkunx hemm non-compliance, sanzjonijiet iridu jiġu mibdija eh, fil-bidu net għandhom ikunu ktar wiesa m'għandhom jindirizzaw biss il-detroċes ikunu eċċessivi ma rridu japplikaw ukoll meta l-pajjiżi ma jkunux qegħdin jagħmlu eh, progress bizzejiet għall-għani biex il l ta' budget fuq eh, medja ta' żmien bżon nikkonsidraw ukoll eh, sanzjoni toħra finanzjari ġifiri li kunem eh, requirements ta' reporting li jkunu ktar stretti jew anki limitazzjoni jew nkella jiġu waqfa id-drittijiet tal-vot it-tieħda lura. It-tieni idea tista' hija waħda innovattiva mhux biss l-Unjoni manki għaż-żona tal-Euro imma l-ECB ilu jenfasizza dan fil-Eurogroup mill-inqas mill-2005 is-sorveljanza tal-im ta' politika biex nżommu il-kompetittività interna u esterna tal-Ewropa, politika sabiex inkabru l-produttività biex insaħħu il-kompetenzi tan-nies u biex insaħħu kol il-kompetittività tan-negozji. Dawn il-linji morru li lin mit-tradable sector hemm bżonn ukoll kopru s-settur non-tradable dak pubbliku per eżempju għax dan tal-aħħar huwa deċiżiv ukoll meta niġu biex nitkellmu fuq il-kompetittività tal-ekonomija kollha. Illi maniġġar iktar konxu ta' salarji sabiex l-ekonomija tagħna tibqa' tiffunzjona f'ambjent kompetittiv dan għandu jkun l-iktar ħaġa ewlenija ta' din sorveljanza makroekonomik iktar wiesa. Raġuni għaliex il-kompetittività għandha tkun il-fokus tagħna ewlieni mux um, mandux biss ikun sabiex il-pajjiżi jkunu iktar fokati fuq ċerti politika ta' trasportazzjoni imma irridu noqogħdu wkoll attenti għal sostenibilità tal-prezzijiet u cost developments. Jiena sodisfatt tal-fatt li l-Kunsill ta' nhar il-ħamis li għaddew konfermaw li huwa hemm bżonn ta' qafas ta' sorveljanza f'dan il-settur naraw li jkun hemm ċertu diverġenza jekk ikun hemm diverġenza persistenti seġġi problemi mhux biex l-Istati membri ma anki l-Unjoni Monetarja kollha. L-istess bis sorveljanza fiskali dan il-qafas għandu ikollu ċertu miri, ċertu miżuri u kol ta' follow-up għal dawk il-pajjiżi li qegħdin eh, jaraw li kull ma jmorru toqsilhom il-kompetittività sorveljanza għandha tkun ħafna tidħol ħafna iktar fil-font rrid ikun hemm reporting ad hoc, eh, dedicated country missions, irrid ikun hemm rekomendazzjoni tal inta politika, compliance, ikun hemm pressjoni ta' public eh, peer pressure u anki ċertu miżuri ta' compliance kollha jitru fil-proċess. Pero biex dan jaħdem hemm bżonn li jkollna mekkaniżmu eh, trasparenti u li jaħdem b'mod awtomatiku għandu jkun ibbażat fuq il-monitoraġġ mill-qrib u reporting kemm min-naħa tal-Kummissjoni u anke mill-Bank Ċentrali Ewropew. L-esperti qegħdin eh, jiżviluppaw modi ta' kif jistgħu jikopru dawn kollha ġifiri li biex jintużaw l-indikaturi f'affas ta' sorveljanza u ta' ġustament. Jekk jirnexxilna aħna li konna di sorveljanza effettiva u anki affas ta' ġustament, kemm għall-linji ta' polita fiskali u ta' kompetittività u jekk nizguraw, jekk ikun hemm regolamenti tajbin li sistemi finanzjarji tagħna qed isservi l-ekonomija veru u mhux bil-maqlub, l-Unjoni Ewropea tagħna u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja toħroġ mill-kriżi ħafna iktar fuq saqajja minn qatt qabel u tkun ukoll f'sitwazzjoni tajba fil-ekonomija tad-dinja. Onorevoli membri, nixtieq nikkonkludi billi ngħid li aħna kif għaddejjin minn dawn iż-żmien diffiċli u qegħdin ta' net kulħadd għandu jagħmel l-almu tiegħu jagħmel il-biċċa tiegħu mingħajr ma ninsew l-ambizzjoni tagħna. Tran ifisser li dawn id-deċiżjoni jridu jkunu proporzjonali mal-importanza tal-Unjoni. Suq uniku ta' 500 miljun ċittadini u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ta' 330 miljun ta' ċittadini, ġifiri ekonomiji mhux biss l-ikbar imma l-iktar avvanzati fid-dinja mibnija fuq fuq bażi solida ta' bażata ġifiri ta' nies u ta' kapital soċjali ħadd ma jista' jqabilha fuq fuq ċertu komponents individwali biss speċjalment min jieħu deċiżjonijiet f'dan il unjoni Monetarja eh, iridu mill-klim jaddu għal-fatti għalhekk jiena nilqa l-appelli ta' dan il-Parlament eh, għal-fatt li rridu nkunu nagħmlu riformi ambizzjużi. Reazzjoni tal-Ewropa fi żmien ta' kriżi kienet li dejjem is-saħħa l-koeżjoni Ewropea. Jiena nixtieq nagħmel appelli lkom bħala membri ta' dan il-Parlament, rappreżentanti tal-ċittadini Ewropej, sabiex tkomplu tagħtu l-appoġġ u l-impenn jibqa' sħiħ tagħkom lejn dan ix-xogħol dawn ir-riformi korraġuzi li tant għandna bżonn nagħmlu. U bekk ringrazzju nirringrazzjuhom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Grazzi, Sur Trisha, sa għaddu għal domandi u għal risposti. Il-membri laħin darba għalu li preferu kieku uh, ja jisaqsu domanda umbat kollam risposta immedjatament uh, f'kollox fil-qosor għallura jfisser li ma tantx għandek ħin għal kull risposta u l-membri mhux ser jisaqsu kull ma jridu jisaqsu fl-ewwel domanda tagħhom. Ngħaddi l-kelma għal minuta u nofs għas-sur Gozes. Merci, Nirringrazzjak ħafna, Sinjura President, Sur President, l-għennet jena nixtieq nirringrazzja il-xogħol tan siwi li tagħmel il-Bank Ċentrali fi żmien tant diffiċli. Inti tkellimt fuq ħafna affarijiet u fuq il-konklużjonijiet tiegħek sa naqbad jien. Inti tista' torbot fuq dan il-Parlament anki minna ħafin fej niġi jiena e, mill-Normandija nista' nassigurak minn da li tlabt inti. Issa xtaqt insaqsi kol xi affarijiet il-fatt li qed tagħti ċertu faċilitajiet il-Bank Ċentrali għal dawk il pajjiżi li qegħdin f'ċertu diffikultajiet fuq il-balance of payments. Um, il-fatt x-prodotti qed jixtri l-Parlament u ma kienx jixtri qabel, trellimt fuq l-inflazzjoni, forsi tista' tina iktar bażi għaliex għandkom dawn l-idejat, u mbagħad bħala exit strategy. l icb għandu din l-exit strategy meta l-kriżi nistgħu dar x'forsi xi darba ngħidu l-qeda warajna issa mhux għandek qed ngħixuha, grazzi. Euh, Nirringrazzjak ħafna għal dawn il-mistoqsijiet tiegħek. fuq il-mistoqsija tiegħek dwar l-inflazzjoni, ġifiri, kix għedin namlu kif diġa spiegajt fil-diskors tijaj, għedin neħħu il-likwidita sal in euro eh, f'dan il-programm. Diġa edna anki fil laħar eh, zewċ laqat tal-Konsil tal-Gvernaturi li qegħdin naraw li l-miżuri tal-inflazzjoni tajbin, anki ir-rati ta' inflazzjoni mhux se nbidluhom, laqqas se bidlu l-linji ta' politika monetarja. Anki ġifiri nafu li dan il-programm li huwa ġdid, innovattiv u mhux bħal tas-soltu mhux se jidħol f'dan kollu. Biex intikom eżempju, għanna xi 47 biljun ta' euro li ħad irtirajna eh, l-ġimgħa l-oħra u dil-ġimgħa se nibqgħu din iċ-ċifra ma se nżidu magħhom 4 biljun oħra. Ġifieri seba' u 40 u erba magħhom konna edna li se rridu naslu sa' 51, ġifieri sal-inqas euro kif in eh, edna eh, dwar dan il-programm li mhumiex standard ovvjament se jkunu ta' żmien fuq medda ta' żmien limitat mhux se jibqgħu għal dejjem, imma mhux se ngħid iktar fuq is-swieq fejn aħna se jkun hemm l-intervent tagħna fihom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sharon. President, meta l-affarijiet jibdew marru ħażina hawnhekk in-nies jgħidu li jridu inċentivi lill SMEs u oħrajn jgħidu li jridu ntejbu il-governanza ekonomika. Iżda x'inhi eżattament il-governanza ekonomika? Isu ħadd ma jaf x'inhi. Il-President tal-Kummissjoni jitkellem dwar artiklu wieħed tnejn wieħed u artiklu wieħed li tas il-President Sarkozy jitkellem dwar il-governanza taż-żona li jisser tkun fi dan il-kontroll tal-kapijiet ta' statu gvern u oħrajn jgħidu li m'għandux ikollna governanza tal-Eurozone biss, iżda governanza tal-Unjoni Ewropea u tkellmu dwar riformi u budgets, etc. U oħrajn jgħidu li jridu nirrispetta proċeduri nazzjonali. Angela Merkel tgħid li jridu neħħu drittijiet tal-vot għal dawk li l-istati membri li jgħid jiksru liġijiet. U eh, inti għawek titkellem eh, Tkellem dwar supervizjoni sorveljanza, sta kif ser insaħħu is-sanzjonijiet għal pajjiżi li ma segux ir-regoli għaliex nistgħu nikkonsidraw li kastigawhom minnaħa iżda mbagħad hemm pajjiżi oħrajn li qed jgħinuhom finanzjarjament biex tittieb is-sitwazzjoni li xi ġifieri s-sanzjonijiet xi tfisser bihom. Issa mbagħad dwar il ehm, metodu miftuħ tal-korp koordinazzjoni, għanna tlifna xi eh, kompetitività f'ċertu punt u nidru qed sofra ħafna iktar minn oħra waqt din il-kriżi. Għal s x'ser nagħmlu biex insolvu dal problemi kollha? Kif ser nimxu minn kliem għal iktar azzjoni? Grazzi. I think first of Naħseb li l-ewwel net irridu naċċettaw li l-istabilità eh, eh, tal-patt il-pat ma ġiex eh, rispettat bisieħu għet najt dan eh, bitċar u d-dim il-membri tal-Parlament Ewropew. Jena naf li il-Parlament eh, jaqbel ma dan. Aħna dispieċina għal dan, isniħ bħala xaħġa ħazina, bħala dizastru u jena d-dimet li munita unika u minnajr federazzjoni sħiħa aħna nabżon ta' l-ekvivalenti ta' qafas b'saħħtu li m'għandniex għaliex m'għandniex l-istituzzjoni ta' federazzjoni politika u din eh, dan il-qafas allura huwa l-patta tkabbir u stabilità u diġà ntqal li dan kien ferm importanti, ferm meħtieġ u nafu dan minħabba l-intensità tal-kriżi. U nafu li mhux biss il-patta tkabbir u stabilità kellu jkun rispettat biss ħieħ u intom tafu li l-atta pajjiżi dak iż-żmien jippruvaw jevitaw milli rispettaw dan. Mhux biss irid jiġi rispettat iżda wkoll irrid jittieħed approċ ta' fl-approċċ ta' kriżijiet oħrajn li kena sa mill-tieni gwerra dinija u rridu ntejbu dan il-qafas ħafna iktar lilin miex kienet l-opinjoni tagħna ta' patt ta' kabiru u stabilità. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jitkellem dwar quantum leap dwar titjib konsiderevoli biex nġbor fil-qosra ir-risposta tiegħi. Bħala l-ewwel pass Il-leġizlazzjoni sekundarja kollha tal-Ewropa permezz tagħha aħna irridu nimxu l-permessi kollha f'rigward ta' prevenzjoni, ta' sorveljanza monetarja, f'rigward ta' sanzjonijiet u dawn is-sanzjonijiet u għal daqstant dan huwa dak li qed nitolbu aħna. Ovvjament tini darba nistaw nirriflettu fuq bidla fit trattat iżda bħala l-ewwel pass irridu namlu dak kollu li terpermettilna l-leġiżlazzjoni sekondarja tal-Ewropa. Grazzi. Tit il-President nadu Sinjura Korazza. Grazzi ħafna, Signora President, President. F'okkazjonijiet oħrajn, mis inti ġejt, eh, per eżempju, fil-Kumitat tagħna f'Martu inti tkellem dwar il-Bank Ċentrali Ewropew inti qed li ser eh, komplu jixtru il-bonds Griegi rispettivament mill-kredibilità li kellhom huma. Issa, ovvjament, kienem risposti minn uffiċjali Ewropej b'mod partikolari minħabba situazzjoni kritika li l-Greċja sabet ruħa fija. U mbagħad kienem minn qal, kienem rapportaġġ li kien jgħid li l-Bank Ċentrali Ewropew kien qed jagħmel żieda ta' 5% fuq il-bonds Griegi. Domanda tiegħi hija din, jekk din l-analiżija tajba u miżuri ta' dan it-tip ser jittieħdu ser ikunu ser ikun l-impatt ta' dan fuq il-Greċja hemm bżonn kbir ta' likwidità. Issa fir-rigward tal credit rating agencies sal ma stadju ma ser jinfluenza l-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew. You know, uh, we had... Palma tafu, aħna konna jedna minn qabel li il-bonds tal-gvern li għal-bonds tal-gvern aħna ser nikkonsidraw l-eligibilità tagħhom għal qafas kollaterali indipendentament mir rating agencies u xistaw jagħmlu unek qed nitkellem dwar il-bonds tal-gvernijiet. u ukoll nikkommenta fuq deċiżjonijiet u xi fissru dawn id-deċiżjonijiet. u ċar li bħalissa Jekk nieħdu konsiderazzjoni deċiżjonijiet kollha li jittieħdu sal f'dan l-aħħar żminijiet il-pjan ta' rkupru li ġi eh, mamul mill-Gvern Grek wara negozjati mal-IMF u negozjati mal-Kummissjoni u wkoll flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew u l-fatt li ħadd konsiderazzjoni deċiżjonijiet dwar il-programm ta' ġustament iżda wkoll fl-IMF, bord tal-IMF pereżempju, u wkoll qatt fatt ta' kapitali oħrajn Ewropej, is-sitwazzjoni illum hija aħjar f'rigward ta' serjetà u tal-problema tal-Greċja meta komparata ma dak iż-żmien meta ma kien hemm l-ebda programm, ma kien hemm l-ebda deċiżjoni minn tal-Gvern Grieg biex jibda xi programm u l-ebda deċiżjoni la f'Washington u lanqas fil-kapitali l-oħrajn Ewropew Ewropej. Dak iż-żmien sitwazzjoni kienet ħafna armi li għallum f'dan il-każ partikolari. Naħseb li biżejjed dan il-kumment tal-issa grazzi. Grazzi ħafna naddi wasur xikluna. Uh, Mr. Trisha, I... Sur Trisha, naħseb li inti kont qed tipprova tgħid li iż-żanawra mhux qed tiffaċċja problema, iżda huma l-istati membri li qed jiffaċċjaw problema. Issa jekk dan huwa l-każ, ma taħsbux li għandna bżonn ta' riżultati iktar regolari mhux ta' banek biss iżda wkoll ta' dejn ta' stati membri differenti taħt xenarji differenti xi kultant dawn narawhom xa drabi oħrajn le, sofrejna fien, xi kultant narawhom f'xi dokument wara xi ftit snin. U mbagħad dwar it-tieni punt. Inti temmen li ma hemm l-ebda problemi eh, fil-Common Currency krajsira tal-Zona Euro u eh, dan huwa biżejjed li eh, qed nagħmlu għalissa biex inkunu nistgħu nipprevjenu kriżi futura. Grazzi ħafna. Ehm, let me Grazzi nixtieq ngħid li kieku l-patt ta' tkabbir u stabilità ġi applikat b'mod rigorus ċertament kieku konna nkunu f'sitwazzjoni ħafna ħjar, bla dubju. Jekk aħna nkunux f'sitwazzjoni li tieħu in konsiderazzjoni l-intensità tal-kriżi finanzjarja aħna li aħna kena nfaċċaw fuq livell globali, kieku dan kellu jsir kieku sar, kol kon idrikom li nsabu situazzjoni stabli, pero għalem mux minnu niddubita kek kont kem kont nejdilkom hekk. Rridu nittalmu mill-implementazzjoni tal-patta kabir stabilita u kol minn dak li issa nafu jista' jkun l-stress test ta' vera. Ġifiri li rridu niffaċċjaw bħalissa għal daqstant fil-fema tiegħi għandna bżonn ta' kwantum li piħor frigward ta' għafas għal iktar solverjanza. U jiena naħseb li ser jiddispjaċina ħafna. Jekk ma neħdux din l-opportunità biex ninfurzaw iktar sorveljanza tal-politika fiskali iżda wkoll ta' kompetitività, ta' indikaturi tal-kompetitività kifet li aħna dejjem afdajna fil-Bank Ċentrali Ewropew u li huma importanti ħafna fuq livell ta' munita unika. Hawnhekk qed nitkellem ovvjament taż-żona tal-munita unika, iżda wkoll irridu ntejbu sorveljanza u koordinazzjoni fuq livell ta' 27 stat membru. Aħna su uniku u din hija entità li hija ferm importanti biex tkun tista' taħdem mod tajjeb u fiħdan is-27 stat irridu ninfurzaw is-16 il-sorveljanza. Grazzi. Thank you, Antolin. Grazzi, Antolin Sanchez Presedo. Grazzi, nishtiq nifraħlek sur trixe tal-ħidma tijak. Il-ħidma li inti għamil dawn l-aħħar xhur, naħseb li ħidma tiegħek kienet waħda pożittiva l-Unjoni dwar is-sorveljanza fiskali u l kompetitivita Żewġ kwistjonijiet li inti għajjimtu għadam mill-iktar affert importanti hija li din norbtuha mal-koordinazzjoni ekonomika. Din mhix biss ħaġa marbuta mal-istati membri, imma hija marbuta wkoll ma' definizzjoni ta' tkabbir u li jkollna strateġija għal dan fuq livell Ewropew. Fuq livell ta' stati membri jista' jkun li tkun diffiċli li din taħdem dwar il-kompetittività għal darbohra din mhijiex kwistjoni ta' kull pajjiż imma rridu niksbu konverġenza biex bekk ikollna kompetittività għall ewropa kollha. Din hija marbuta wkoll mal-koordinazzjoni fiskali. Umbar xinejdu dwar il-koordinazzjoni fiskali u monetarja. Dik ekonomika għandha żewġ naħat waħda hija marbuta mal-politika monetarja li qed tifavorixxi l-likwidità u din il-politika hija xi ftit diskriminatorja jkolli ngħid. Inti qed tindirizza affarijiet li diġà qegħdin hemmhekk. Ma xi jkun aħjar il-politika fiskali tkun waħda differenti għanna l-politika monetarja illi qed titratta ma il-problema b'mod speċifiku. Imma l-politika fiskali hija xorta waħda differenti. Aħna jista' jkun illi niltaqgħu ma' xi problemi jekk aħna ma noħolqux iktar koordinazzjoni bejn dawn it-tnejn. Dwar il-politika monetarja jien ikolli ngħid li l-mandat tagħna huwa ċar immens. Aħna rridu niksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet fuq il-livell ta' 330 miljon, 16 il-pajis 330 miljon ċittadin. X'għamilna sissa? Palissa jekk jiena nagħmel l-inflazzjoni fis-sena medja fuq 11-il sena u nof li wieħed u ieħor jiena nasal għal ċifra preċiża ta' wieħed punt disa 8 fil-mija fuq 11 sena u nofs għal-inflazzjoni medja fiż-żona euro minn mindu din bdiet. Jiena jkolli ngħid li din konformi ma l-istabilità tal-prezzijiet tagħna dik ta' anqas minn 2% huwa riżultat tajjeb ħafna mit-tieni gwerra dinija għal pajjiżi u għal banek ċentrali. Illi u l u l-missier ta' zona euro. stan fl-aħħar ta' sena skont dak li qed inbassru aħna ser kunu fuq il-livell ta' 1.96 fuq 12 sena, 1.97 xi ħaġa skont l-aħħar somma. Għal-dastan dan u dmir tagħna, dan huwa l-mandat ewlieni tagħna, ċittadini tagħna jafu li se jorbtu fuqna biex aħna niksbu riżultati fl-istabilità tal-prezzijiet fuq medda medja u twila ta' żmien kif qegħdin taraw, medda ta' 12 sena. Aħna dan namluħ jiġri x'jiġri. Din hija realtà tal-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan il-Bank Ċentrali Ewropew irid jagħmlu. Jekk il-politika fiskali tkun waħda eċċellenti mela l tissimplifika l-ħajja tagħna għaliex ma jkunx hemm l-ebda element ta' inflazzjoni fil-politika fiskali jew inkella fi żminijiet fejn aħna jkollna politika fiskali dajfa u dan ta' fuq li huwa l-każ bħalissa hemm min jinsab aħjar minn ħaddieħor Imma dan huwa l-każ, irridu niksbu riżultati fuq l-stabilità tal-prezzijiet. U biex dan nagħmlu irridu nikkonvinċu lill-osservaturi, jiġifieri liċ-ċittadini tagħna, l-imprenditori, l-investituri, illi fis-snin li ġejjin aħna ser inkomplu niksbu riżultati fir-rigward tal-istabilità tal-prezzijiet. Bħalissa ekku l-każ l-istennijiet tal-inflazzjoni huma konformi għas snin li ġejjin ma' definizzjoni tal-istabilità tal-prezzijiet li aħna kellna għal dan ikolli ngħid li huwa vantaġġ kbir tal ICB, illi għandu track record tajjeb ħafna minn mindu beda imma appartijek huwa kredibli wkoll illi fil-ġejjieni ser jikseb riżultati fuq istabilità tal-prezzijiet. Għal daqstant, jien ma rix ninterpreta iktar dak li inti kont qed issemmi fir tal-koordinazzjoni, iżda aħna qerdu nagħmlu il-kompitu tagħna f'kull ċirkostanza. Jekk aħna ma namlux xolna tajjeb u nkunu indipendenti b'mod sħiħ, mela allura mbagħad ma nżommux ma l-istennijiet tal-inflazzjoni u aħna ma jkonniex biżejjed fiduċja iċ-ċittadini ma jkollhomx biżejjed fiduċja fina. ċittadini li huma rappreżentanti. Aħna li aħna rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Ewropa. Grazzi Silvi. Grazzi ħafna, President, jina u kol naħseb li xol li għamil inti f'dan l-axar ġimgħat kien veru tajjeb ħafna affarijiet saru. Il-LCB qed tipprova ġifieri s-saħħa il-governanza eh, ekonomika fl-Ewropa il-programm naraw tijak li ħafna drabi tkun isek qed taħdem għalik dejjem tixtieq li forsi il-budget jistgħu wkoll u komplu jitu gdaqatit imma meta taħsbu li jista' jkun hemm xi aġenzija indipendenti li tiċċekkja l-budgets, tista' tiġi minn eh, kummissjoni u kellha grupp ta' esperti xtaqt insaqsik fl-isfond ta' dan kollu li ma taħsibx li ma ma xaħjar nevitaw li ma noqogħdux nikkreaw gruppi ġodda u eh, nafu kemm huwa diffiċli li nerġgħu noħolqu eġenziji ntuhom ċertu poteri. dan huwa importanti mħabba responsabilità li għandha jkollha l-Kummissjoni f'dan il-Parlament. Hemm bżonn li naraw li l-Kummissjoni tagħmel xogħla U mbagħad irid nisaqsik li il-Parlament xista jagħmel iktar biex isaħħaħ dan ix-xogħol ġifieri anki jirrispetta l-Parlamenti Nazzjonali prerogativi tagħha imma naraw eżattament fil-żona Ewropea għandna responsabiltijiet magħhom mal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna. Sinjura, veru kif tajjeb inti mill-aħħar l-arba l-intqajna ħafna affarijiet ġraw Issa, dak li għadek kemet int fil-punt 6 numru tagħna fil-pożizzjoni dik li hija l-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li għaddejnija għand is-Sur Van un bazzaret u ukoll pubblika. Nitkellmu b'mod ċar għal fatt li din l-aġenzija tal baġit li għandha tkun indipendenti li naħsbu li hemm bżonna issa sabiex di nkunu nistaw nkunu ċertu ċerta mid-dejta mid-diagnostika li tista' tagħti u anki sabiex ikonna monitoraġġ permanenti aħjar ta' situazzjoni għana stess qed ngħidu li nixtiequ kikun nipproveru li tkun il-Kummissjoni li tħossib dan ix-xogħol. Iġifieri naħsbu li huwa possibbli li l-Kummissjoni tagħmel dan ix-xogħol, naħsbu ukoll f'ċertu setturi il-Kummissjoni jista' jkollhom entitajiet li jkunu indipendenti. Jiena qed li rridu naħdmu u nevalwaw eżattament x'tippermetti il-liġi sekondarja. U naraw li nisfruttaw l possibilitajiet kollha, naraw x'inhuma l-prerogattivi tal-Kummissjoni inkwantu għal proposti rekomandazzjonijiet aħna qed ngħidu li l-Kummissjoni trid tagħmel proposti li hemm bżonn ikollhom ukoll ikun e, hemm qbil ikun e, e, hemm konsensus min-naħa tal-pajjiżi fuq dan f'dawn is-setturi nafu kemm huwa kruċjali x-xogħol li nixtiequ nwettqu. U l-idea li jkun hemm sorveljanza li tkun qawwija mill-esperjenza rajna kemm konna kemm kellna lakuni, kemm kellna nuqqasijiet. Għalhekk din l-entità indipendenti li kieku aħna nippreferu tkun parti mill-Kummissjoni għalina hija xi ħaġa l-qalbna meta tkellimna fuq il-Greċja, ma nistawx nippermettu li dawn il-problemi jerġaw ummu għal darboħra ġifiri li ma jkonniex prostika u diagnosi eżatta tal-sitwazzjoni reali ta' ċertu pajjiżi, tal-qada ta' ċertu pajjiżi. Grazzi. onorevoli Swinburne. Grazzi, Signora President. Grazzi, Sur Trisce, tal-kommenti tijak Minħabba li ħafna affarijiet inbidlu minn mindu kont inti kont hawnhekk fl-ekon ta' xurilu huwa diffiċli li limita tal mistoqsija tiegħi fuq suġġett wieħed. Iżda fid-dawl tal taħbiriet dan l-aħħar li huma ser wafqu l-pegging tad-dollaru u għal daqstant inti tista' tikkummenta x'effett dan jista' jkollu fuq żona euro. U għaliex it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea jista' ikun wieħed ikbar u x'impatt jista' dan ikollu fuq l-indiċi tal-prezzijiet, ġifieri fuq l-inflazzjoni u fuq deflazzjoni fiż-żona euro. U fl-opinjoni tiegħek hemm xi prospects mhux fiż-żona euro illi jista' jkun ikollhom impatt b'mod disproporzjonali minħabba illi hemm alleanza żejda fuq il-prodotti importati miċ-Ċina. Jiena naħseb illi din id-deċiżjoni illi saret pubblika min-naħa tal-awtoritajiet Ċiniżi hija deċiżjoni tajba ħafna illi tikkorrispondi ma dak li fl-opinjoni tagħna huwa l-interess taċ-Ċina nifisha tal-ekonomija Ċiniża u ta' tkabbir taċ-Ċina. Kif ukoll fl-interess tal-imsieħba taċ-Ċina, jiġifieri l-ekonomija globali. Din id-deċiżjoni timxi fid-direzzjoni ta' aktar stabilità, aktar prosperità, fuq livell globali għall-imsieħba kollha. Din hija xi ħaġa li aħna konna diskutejnija meta aħna morna ġewwa Peking morna kemm il-darba hemmhekk is-Sur Juncker il-bosta kummissarji u jiena. U f'dan l-istadju jkolli ngħid illi din hija deċiżjoni illi timxi fid-direzzjoni tajba. Jiena nsibli deċiżjoni tajba. Grazzi Filip Lambert. Sur President, l-affarijiet veru jimbidlu. L-ħar darba l-tajna mi għettinna l-exit strategies, għettinna biex noqodu attenti. Issa, għedin naraw kollox bil-kontra. Aħna għet naqblu mija, kan kima dawn il-mizuri ġodda, u naħsbu li jekk il-Bank ċentrali tgħid kif se naslu, ma tkunx qed tagħmel eh, dan mhux prerogattiva tagħha, imma qed nar ħanejdlek x'qed jinkwitana. Il-fatt li l-ekonomija tagħna mhux qiegħda tqum fuq saqajja. Ġifieri mhux qegħdin investu fil-ġejjieni tagħna stess u qegħdin innaqsu minn ċertu kapaċitajiet, minn ċertu setturi u meta titlob għal federazzjoni tal-budget, aħna naqblu mal-fat li jkun hemm sorveljanza tal-budget għall-infiq, imma jonqos xi ħaġa f'din il-biċċa xogħol kollha, ġifieri sorveljanza min-naħa tal-irċevuti. Għax eh, eh, eh, l-kompetizjoni fiskali hemm qiegħda ġifieri problema f'pajjiż iġġi problemi oħra. Uh, il-kooperazzjoni fiskali għandna bżonn insaħħuha. Nixtieq inkun nafx kif taħsibha inti. Għax għalina federazzjoni tal-budget hija eh, federazzjoni wkoll politika, anki jekk ġivri jiġifieri għedin naqblu mija. grazzi. Dans la situazzjon. Euh, Fis-situazzjoni li jinsabu fija kważi mhux biss il-pajjiżi ta' żona Ewropeja u l-pajjiżi Ewropej u nkella l-pajjiżi industrializzati kollha tad-dinja, joħroġ ċar li din il-perspettiva li nerġa'w lura għal situazzjoni li tkun sostenibbli, li tkun ikun hemm governanza tajba tal-budgets hija waħda importantissima. Din ma tmux kontra il-politika ta' tkabbir, anzi din hija ħaġa importanti biex jerġa' jkun hemm tkabbir u għar-rilanċ kol minnu fih. Għaliex dan kollu? Ħanejdilkom. Għax jekk ma jkunx hemm fiduċja minnaħa tal-familji, minnaħa tal-negozji, minnaħa tal-investituri fil-fat li l-istati jistaw jerġgħu jkunu kontroll ta' situazzjoni tal-baġit tagħhom, mela il-familji li jibżaw, per eżempju. Mux se jonfqu daqs kemm hemm bżonn, e, ma jkunx hemm investimenti, l-negozji ma jkunux jistgħu jippreparaw il-ġejjini aħjar u l-investituri mhux se jkollhom eh, return fuq l-investimenti tagħhom. Għalhekk irridu nifmu li f'dawn iċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu bħalissa il-problema mhux waħda Ewropea biss mhux waħda ta' żona ta' Euro biss, imma hija problema tal-pajjiżi industrializzati kollha. Naħseb li kulħadd qed jara ma xiex jista' e, jaqbad minn kontu dawn l-istrateġija ta' fiduċi sabiex jerġgħu iġibu l-fiduċja lura e, l-familji, n-negozji u l-investituri. Ġifrina nara mod ta' kif wieħed jista' jikkumplementa iż-żewġ affarijiet jikkumplementaw l-xuxin u mhux imorra kontru xuxin fuq il-kooperazzjoni ta' taxxa fiskali huwa suġġett importanti li kemm il-Kummissjoni, il-Kunsill u anke il-Parlament eh, li ta' ħafna importanza u minnaħa tagħna naraw tant li hemm tant differenza eh, fil-livell tal-nfiq pubbliċi bejn pajjiżi oħra dak li huwa il-GDP tal-pajjiżi li meta wieħed iqis l-armonizzazzjoni fiskali kulħadd jixtieq li naslu għal dan, imma ma naħsbux din hija possibbli anke jekk nix ħafna stati jixtiequha, peress li hemm din id-diskrepanza fil-infiq pubbliku. Għalhekk aħna ħafna drabi ngħidu, tismawna nejdu li fil-infiq pubbliku mhux faċli li naslu għax dan huwa element li se jikollu parti fil-armonizzazzjoni fiskali. Grazzi l-Onorevoli Blum. Grazzi, Signor President. Jidher li ħafna membri tal-Kummissjoni u anke tal-Kumitat tiegħi kif ukoll tal-Parlament iwaħlu fil-Credit Rating Agencies tal-li id-dejn sovran. Jiena nixtieq nistaqsik, hija xi ħaġa diffiċli li jiena nifhimha, imma jien nixtieq nistaqsik mistoqsija mexxejja. Għaliex aħna hawnhekk qegħdin nittrattaw il-prinċipju. Kieku inti mort kieku inti mort l de trionf. U inti kellek ziemel bitlet saqaj u ġi l-aħħar dan iż żiemel inti kont waħħal fik innifsek fi żiemel għaliex ġejt l-aħħar jew min kien qed isuqu jew inkella ehm, id-djar li għamlu l-imħatri. Ikolli ngħid illi jiena ma nagħmilx imħatri fuq dawn it-tip ta' tiġrijiet ta' żwiemel. U laqqas jiena irrid immur l-arq de trionfi u inkella namel imħatra fuq xi tiġri oħra ta' Zwiemer, jien mhux se nikkummenta iktar dwar dan, imma ser dak li jien qed nistenna mhux biss mill-aġenziji ta' rating tal-kreditu, imma mill-finanzi globali wara l-esperjenza tas-sena l-oħra u kol wara dak illi aħna rajna f'seba' tminja jew disa' illi aħna ser ikon l-inqas parti eh, possibbli tal-finanzi globali li se ikunu proċikliċi. Dan ser ikabbar il-fluctuations li aħna qegħdin naraw fil-finanzi globali, l-boom sul boss U kontrarjament dan jista' jkollu tendenza illi jilab fid-direzzjoni tal istabilita fuq medda qasira ta' żmien dan mhux il-każ bil-fors meta inti tara u hawnhekk jiena minni xinwaħħal fħat jiena qed nagħmel kumment illi jikorrispondi ma' dak li aħna qegħdin nistennew ġifieri aktar stabilità u l-livell ta' finanzi globali. Din mhix xi ħaġa illi nistgħu nisfidawha Ġifiri, hemm xi elementi li sejrin fid-direzzjoni ta' nuqqas ta' stabilità. Iżda dan ma jfissirx li huwa faċli li nsolvu l-problemi wara kollox il xrin qegħdin jirriflettu dwar dawn il-kwistjonijiet ilhom jirriflettu dwar dawn il-kwistjonijiet minn mindu bdiet il-kriżi u l-kriżi kibret. Dan huwa minnu dwar l-imġiba tal-credit rating agencies għal bosta fatturi oħra illi ma jidaħlux, ma jinvolvux elementi kollha illi jistgħu waslu biex ikunu anqas proċikliċi u kolom aktar ċans, anqas ċans li jgħinuna biex aħna nizgurjaw stabilita finanzjarja. Qed nistenna s-surporta xi li jasal hawnhekk mill-kumitat ieħor. Sur Klute. Dan ser kun qed jissiħeb mana tista' tniżel ismu fil-lista, tibdel ftit ismu fil-pożizzjoni tal-lista. Tajjeb u onorfu l-istorja. Signora President, grazzi. Sentejn ilu fl-istess kumitat ekon inti semmejt dwar xistaw ikunu xejrit tal-ġejjini f'dak li għandu xaqsam il-pressjonijiet marbuta ma l-inflazzjoni kellek raġun. Dawn twet u fl-aħħar sentejn. U nixtieq nifraħlek tal-li kont preċis fl-analiżi tiegħek illi inti għamilt fil-Bank Ċentrali Ewropew. Mistoqsija tiegħi hija qasira mens. Għall-istati membri ta' żona euro? Fi ċirkostanzi attwali Qegħdin naraw il qed jisraw il-bonds tal-gvernijiet. Issa kieku jkollna stati konna stat membru li ma jkunx parti mid-zona euro li jiffaċa l-istess kondizjonijiet illi wasluk biex inti tadotta dan il-programm inti manda l-istess ħaġa? Aħna maħniex nagħtu suġġerimenti, rakkomandazzjonijiet li nafusna u lanqas xi lecture Jiena mhux ser nikkommenta għaliex hemm bosta konsiderazzjonijiet li huma voluti hawnhekk meta wieħed jieħu deċiżjoni li kienet deċiżjoni tassew diffiċli li tittieħed kif qed tara aħna għamilna xi ħaġa illi ma kinitx saret qabel. Għaliex il-Banek Ċentrali l-oħra illi kienu għamlu dan ix-xiri tal-bonds kienu għamlu pala parti minn quantitative easing. U għal astant u maridu illi daħlu aktar likwidità fl-ekonomija. U aħna mux jekka minna. Dak li ridna aħna kien illi nejnu biex ikun hemm politika monetarja u mekkaniżmu ta' trasmissjoni aktar normali fuq il-livell ta' zona euro. U dan qed ngħidu biex nurik illi dejjem tittara id-dettalji, l-ispeċifitajiet tas sitwazzjoni. U għal darbohra jiena mhux ħanamel rakkomandazzjonijiet bħal dawn. L-Onorevoli Lolink. Ringrazzjak ħafna, Sinjura Sur Trixek, kieku kelli l-ħin namillek ċertu mistoqsijiet fuq il-kommenti li jom fil-gazzetta Liberazzjon tal-lum dwar il-laġir tal-president tal-Bundesbank kawlu arroganza da l postok minn lider. Xtaqt nifraħlek għal-risposti tijak li tajt li din il-persuna eh, specialment għal fat li inti kont avventurus. Nishti issa nkelmek fuq din il-federazzjoni dwar il-budget. U l-klim tiegħek biex ma nizvijax, sabiex din tikkontrolla u tissorvelja il-politika ta' finanzi pubblika. Nixtieq inkun naf kif se kif se tidħol din il-federazzjoni fil-governanza ekonomika. Ġifiri, din hija l-istess ħaġa, jew qed nitkellmu fuq żewġ affarijiet differenti. Umbat fuq il-governanza ekonomika, rridu nerġgħu nibdew ċertu taħdidiet istituzzjonali għax ċertu stati li inti żgur taf li huma qegħdin jgħidu li l-loġika intergovernamentali għandha tkun l-iktar ħaġa importanti diġa smajni għadi, ma taħsibx li din ħaġa stramba għax normalment jgħal kommissjoni għandha tkun imsaħħa, speċjalment meta l-istati, isom jinsow għandhom il-memorja qasira. Inti għal xi qed nalludi hawnhekk. Merci beaucoup, madame. Nirringrazzjak, sinjura. Fuq il-Federazzjoni tal-Baġġet jina qed li aħna għandna bżonn xi ħaġa li tkun ekwivalenti ta' federazzjoni. Għalissa għadna ma wasalniex għad din il-federazzjoni politika għanna il-monita unika imma m'għandniex federazzjoni politika. Għalhekk hemm bżonn għandna bżonn ta' regoli li jkunu serji u stretti inkwantu għal sorveljanza tal-politika tal-budget. Jina nsejħila hekk imma mhux qed nitkellem fuq eh, federazzjoni Għalhekk aħna qed ngħidu li huwa importanti ħafna li insaħħu s-sorvaljanza tal-linji ta' politika tal-budget u anki tal-linji ta' politika dwar il-kompetittività. Għax f'dawn tal-aħħar qed ngħidu li rinqodu attenti ħafna għall-unit price tal-produzzjoni fiż-żona fejn il-munita unika dak huwa dawn huma l-femit tagħna qed nitkellem jiġifieri wkoll kif jasmuha l-Kunsil tal gvernaturi Il-fatt li verament nagħmlu dan il-quantum leap għas-sorveljanza eh, tal-budget u tal-kompetittività. Bżonn li mmorru verament Eh, nisfruttaw b'mod massimu ir-regolamenti u l-liġi sekondarja biex naraw x'tippermettilna eh, nagħmlu ma għodux nbidlu it-trattati. Il-loġika tal-intergovernmentali eh, li qed issemmi aħna semmejna il-Kummissjoni u r-rwol importanti li suppost għandha jkollha anke dak tal-Kunsill ovvjament għandu r rwol tiegħu il-Kunsill imma mhux qegħdin f'ċertu loġika intergovernamentali f'dan fuq dawn is-suġġetti, naħseb li hemm bżonn inkunu fil-qalba tal-metodu komunitarju. Ġifri kettilkom il konsil għandu għandu biċċa xogħol x'jagħmel imma hija l-Kummissjoni li għandha tkun il-qofol. Dejjem ġifiri għal ma jkunx hemm divergenzi fiż-żona u tal-Euro fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek jiena m'għandi l-ebda kumment x'nagħmel u ma kummentajtx fuq l-artiklu li nsibu fuq il-Gazzetta Liberazzjon tal-lum. Karin Burt Cole. Ja, danku u wel, eh, voorzitter. En, eh, Grazie, signora President. President Tisha, Trisha, l-għonet nishtiq nsaqsik dwar eh, dawn iż-żminijiet diffiċli fil-Bank Ċentrali Ewropew ukoll kontributi għal governanza ekonomika inti tkellem dwar tisjih eh, mm, għal metodu tal-komunità jina favur eh, dan u naqbel bisjih issa dwar kwistjoni ta' self għal kumpaniji dan huwa negattiv u din hija xaġa ħażina li l-kumpanija għandha bżonn ta' kapital biex kun jistgħu jikbru. Riċentament inti tkellimt dwar iktar likwidità li ser tkun disponibbli pratikament b'xejn iżda din issa qed tiġi vizita mill-banek permezz ta' bonds u qed nistennew ir-riżultati tal-istess test. X'inhu ma l li se jieħu l-Bank Ċentrali Ewropew? Jekk ir-riżultati tal-istress test ikunu li l-banek huma inqas b'saħħithom u intom mbagħad ser tkomplu mxin f'dan f'dan ir-rigward ser jiġri jekk la darba r-riżultati tal-istress test joħorġu, grazzi. Grazzi ħafna. Dwar il- kabbir tal-outstanding loans l settur pubbliku. Bħalissa, prezentament, għanna self l-settur pubbliku li qed jikber bi kważi 0%. Żewġ komponenti, waħda pożittiva u l-oħra negattiva. Dik pożittiva hija l-self outstanding li qed isir li qed jiżdied madwar 2.5% U din hija xi ħaġa li aħna dejjem osservajna wara li jkun hemm reċessjoni ibsa ħafna. Dejjem rajna li rkupru ta' tkabbir għal ehm, familji ġi qabel l-irkupru ta' tkabbir u allura pratikament għanna l-istess figura uh, plus 2.5% self outstanding l eh, family u inqas minus 2.6% eh, fil-self għall-intraprizi. Dan huwa bej wieħed u ieħor simili għal dak li rajna fil-passat. Aħna qegħdin nistennew li ikun hemm dinamiżmu fis-self tal-intraprizi u dan imbagħad jirkupra malajr għall-inqas dan ikun konformi ma dak li ġa osservajna. Ovvjament aħna qed nitolbu lil banek biex jagħmlu xogħolhom u li huwa li finanzjaw eh, l-ekonomija dan huwa messaġġ ċar ħafna li għandna għalihom. Huma jafu għaliex qed dan ċar li dak li sar fil-Bank Ċentrali Ewropew mhux qed nitkellem dwar dak Bank Ċentrali ta' sistema euro, iżda nitkellem ukoll dwar dak li sar mill-banek ċentrali l-oħrajn fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja. Aħna il kol kena l-idea li ser ikonna politika monetarja fuq naħa u kol nieħdu mżuri oħrajn bilan li nipermettu l-settur finanzjari biex jiffinanzjaw l-ekonomija reali. Rridu żommu f'moħħna dan il-messaġġ importanti ħafna. Dan huwa messaġġ li ġej mill-branċis tal-eżekuttiv u l-parlamenti wkoll għaliex dak li sar sissa mill-eżekuttiv, mill-branċis eżekuttivi kien ferm importanti biex tippermetti il-finanzjament tal-ekonomija reali. Sa fil rigward tal-istress test bħalma tafu, l-aħħar Kunsell Ewropew iddeċieda li l-istress test ser ikun pubbliku, ser jiġi publikat eh, fuq eh, livell ta' kull bank individwali. Din hija deċiżjoni importanti ħafna mill-Kunsill u Ovvjament aħna nitolbu l msieħba kollha għalli issa naftit ġemat u d-dimna biex naħdmu mod attiv ħafna u nassiguraw li kull level, eh, kull pajis jassigura li ikollu eh, diagnosi għaxir għal aħjar soluzzjonijiet f'kas li jkunu mitluba dawn is-soluzzjonijiet fl-aħħar ta' dan l-eżerċizzju tal-istress testing. Dan kollu qed jiġi kkoordinat. u qed isir fuq livell ta' 27 stat membru u aħna stess aħna qed nikkontribwixxu flimkien mal-Kummissjoni għal dan l-eżerċizzju serju ħafna u xxieraq ħafna minħabba li jrid ikun eżerċizzju magħmul b'mod professjonali ħafna u jiena nemmen li ser ikun ta' suċċess, grazzi. Grazzi, eh, Sur Wankok. President, xtaqt nejdlek li jina naqbel mal deċiżjoni li jintom ħattu sabiex taraw x'se tagħmlu minn dawn il-pajjiżi fejn kunem hemm ċertu eh, debiti ta' u spekulazzjoni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 Eh, ir-rati tal-interess imma meta qed naraw li m'hemmx daqshekk katastrofiji ma taħsibx li l-politika tal-budget din in id-neħwa ġifiri u nġibu kol iktar deficit. Iva, nishtiq eh, ngħid nejt bis li kifet inti qegħdin nerġgħu nieħdu lura l-likwidità kollha li tajna b'dan it-tip ta', ta programm. Ġifiri, qegħdin nieħdu l-likwidità lura ju sal-inqas euro. Fuq tieni punt tiegħek irrid ngħid li kif qed nifmu situazzjoni ta' bħalissa Qed naraw li f'ħafna każi u mhux qed nitkellem biss f'każijiet fiż-żona tal juro imma anki fil-pajjiżi industrializzati l-oħra. Qegħdin naraw li n-nuqqas ta' fiduċja hija riperkussjoni ħażina, effett negattiv u il-familji, il-negozji u l-investituri edin attenti ħafna qabel jinvestu u dan iġib problemi għad kabbir iġifiri. ċertu normi li jirrestrinġu l-affarijiet irridu noqodu attenti li konna miżuri li jispiraw iċ-ċittadini, l-investituri u n-negozji sabiex nerġgħu nagħtu lura din il-fiduċja biex eh, konna ġifiri fuq medda twila u iqsar ta' żmien it-kabbir li nixtiequ ċifiri naraw li jekk il-linji ta' politika li għanna bħalissa, jekk ma nerikorġu għomx fuq medda twila ta' żmien se jkollhom riperkussjonijiet kbar u se jkun hemm problemi kbar. Anki eh, ma kunx noħorġu minn dan li un il-kupraw. Ġifiri, hemm ċertu mod ta' kif nikkomplementaw ċertu miżuri u anki nibqaw eh, naraw li ċertu miżuri oħra ikunu kapaċi ma jkonniex kontradizzjoni bejnietom. Grazzi ħafna. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξηγήσατε... Grazie ħafna, Signora President, Sir President. Inti tajtna ħafna dettal għal-raġunijiet li l-Bank Ċentrali Ewropew ħad deċiżjonijiet fuq il-bonds missu sekundarju u kien hemm ħafna kritika għal din id-deċiżjoni. Kien hemm deċiżjoni li jittieħdet għal perjodu ta' żmien u nixtieq insaqsik jekk tistax tagħtina xi idea dwar kemm ser dum toplika din id-deċiżjoni u kol tip ta' segwitu, x'miżuri ta' segwitu ser ikunu meħtieġa la darba din tiskadi dwar il-kwistjoni tal-mekkanizmu speċjali Ewropew. Meta dan ikun fit-tip ta' suq għal bonds nazzjonali, bistess infiq, spejjeż ta' nfiq, skużawni, spejjeż ta' self. U mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra ta' boti tal-manager tal-kriżi indipendenti bil-fondi tiegħu stess F'rigward ta' suq sekundarju tal-bonds, dan huwa wieħed mill-loqsma ta' kompetenza ta' korp ta' dan it-tip. Dwar l-ewwel domanda li saqsejt ikolli ngħid li fil-każ ta' miżuri kollha mhux standard ukoll il-fatt li aħna qed nofru likwidità u fil-allotment basis, rata fissa li ġiet deċiża wara intensifikazzjoni tal-kriżi u wkoll dan sar f'9 settembru tal-2008 u jiena tkellem dwar rittivizzjoni ta' miżuri non-standard u wkoll nixtieq ngħid li l-attivazzjoni tal- eh, ftehim swap mal l-Istati Uniti ma' Riserva Federali jiena tkellimt ukoll dwar program tas-suq, miżuri kollha oħrajn li jiena semmejt li m'għandhomx jiġu osservati b'mod permanenti u għal daqsan dawn il-miżuri ma importanti li ċara, saqsuni xiktar fuq hekk. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' dwar il-bonds. Jekk fimtek sewwa. Dawn huma bonds aħna fil-Bank Ċentrali Ewropew palma tafu maħniex favur ta' bonds Ewropej. li huma konġunti aħna ma nħossux li din hija xi ħaġa xierqa Naf li però di miex il-pozizjoni tagħna u aħna ovvjament qegħdin nosservaw dak li diġà sar mill permezz ta' din il-sistema speċjali li ġiet approvata minn parlamenti differenti, però mhijiex infassla bażi ta' dan il- eh, din il-garanzija konġunta federali u għal-daqsan taħna nafdaw li dak li qed isir fiċ-ċirkustanzi preżenti hija fil-fatt xi ħaġa li għandha tiġi osservata mill-qrib ħafna għaliex tista' tkun mimli għal lezzjonijiet tal-imiet fir-rigward tal-manager tal-kriżi fil-qafas tal-manager tal-kriżi li aħna semmejna aħna stess fil-proposta tagħna u din dan huwa wieħed mit-tlet punti li eh, task force ta' Van Rompuy et jeżamina. Il-task force ta' Van Rompuy pero għadu ma eżaminax il-qafas tal-immaniġjar tal-krizi. Grazzi. Grazzi ħafna. E, sur Ramon u bat sur Portas. Grazzi ħafna, Sur Signor President. Sur Trisha. Dominik Strauss kan għal sitxur ilu li l-industrija tal-banek u t-telf taħħom għadu forse, għadu mx forsi mx ċara. Għal li jem xi telf li għadu maġiex dikjarat u għadu moħbi fil-bilanċi tal-banek. Mm, jista' jkun li din il-proporzjoni hija b'ħafna iktar b'saħħitha fl-Ewropa milli fl-Istati Uniti u x'taħseb inti dwar dan allura? It-tieni domanda. Fi żona euro il-banek Spanjoli għadhom ma rrikonoxxux l-ebda telf. Għase Mari Rodan, il-direttur ġenerali tal-regolamentazzjoni tal-Bank ta' Spanja għal teċċurilu l-esposizjoni tal-sistema spanjola finanzjarja settur tal-real estate spanjol kien madwar 450 elf euro li jammonta għal 45% tal-GDP ta' Spanja. U kol, Javier Gomez Navarro, president tal-Chamber of Commerce Spanjol, għal tlet ilu li għall-inqas 25% ta' dan l-ammont ma jistax jiġi il-kuprat qatt. U x'dan il-fdan il-kontestin l-opinjoni tiegħek tal-Spanish Banking Rescue Fund, inti taħseb li soluzzjoni ta' Fedbank li tipprovdi uh, iktar trasparenza setat kienet aħjar mill-font preżenti li għanna bħalissa li fl-opinjoni tiegħi ma joffrix biżejjed trasparenza. Grazzi ħafna. Thank you, thank you very much. Grazzi ħafna. Dwar l-ewwel domanda tiegħek, m'għandi l-ebda kummenti x'ngħid, ma nasibx li hemm differenzi bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku fir-rigward ta' telf u naħseb li aħna żewġ ekonomiji li għandhom mezzi differenti ta' finanzjament u bħalma tafu fil-kas ta' l-finanzjament tal-ekonomija jgħaddi permezz ta' banek, banek kummerċjali fl-Istati Uniti, finanzjament isir permezz ta' swieq u allura għandek livell ta' struttura ta' differenza strutturali li wieħed irid jieħu konsiderazzjoni. Però jiena ma ngħidx li hemm ħafna differenzi bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u ma jidhirlix li dan huwa sostanzjat iżda kif diġà qed. Jiena nemmen li l-istress test li ġew deċiżi mill-gvernijiet tal-Ewropa huma importanti, ferm importanti u Naħseb li dak li qed isir mill-awtoritajiet Spanjoli bħalissa li huma biex ikunu parti minn dan l-istress testing fuq livell Ewropew ser isiru u jser jirrespettaw bisħieħ dak li qegħdin nitwalbu aħna ġifieri trasparenza sħiħa u wkoll kapaċità li juru li fatta każijiet is-sitwazzjoni hija aħjar milli qed jaħsbu xi osservaturi u f'każijiet oħrajn is-sitwazzjoni titlob għal soluzzjonijiet xierqa mbagħad dawn is-soluzzjonijiet xierqa jridu jinstabu, jridu jkunu hemm grazzi ħafna. Is-sur Portas ek jogħġbok. Grazzi, Signora President. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija ma fimx sew, jew nkella ma fimx sew mistoqsija tiegħek marbuta mal-bonds Ewropej. Għaliex inti qed illi ma tħossi li huma xierqa. U fil-Bank Ċentrali Ewropew din il-ħaġa minix nifhem hekk tagħmel sens għaliex f'Lulju tal-2008 li sibi kella l-livell ta' referiment ta' 5% u rezistit sal-aħħar ta' Ottubru. Għal daqstant għandi bżon ta' raġuni aktar valida apparti il-fat li inti wieġibt li mhux xiera li konna eh, Eurobonds. Issa jekk dawn l-Eurobonds joħorġu pereżempju mill-Bank Ċentrali Ewropea tal-Investimenti, mhux mill-Bank Ċentrali Ewropew, ma l-Bank Ċentrali tal-Investimenti. Inti x'taħseb dwar dan? It-tieni mistoqsija. Waħda mill-kwistjonijiet marbuta mal-grupp ta' ħidma tal-President Van Rompuy F'dan il-grupp qegħdin iħejju fi rigward tal-aħħar pakket kbir xi ħaġa illi hija marbuta mal-mod kif eh, jiġu verifikati, jiġu evalwati il-budgets nazzjonali. Din xini hija pal evalwazzjoni preliminari ġifiri qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali, kif jista' jkun illi din tista' taħdem ħarir, tista' tkun konformi ma' trattat? Nispera li fimt bisieħi tini domanda tijak, pera mnix ċert. Fikasi korreġini, Dwar l-ewwel domanda tiegħek din hija pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li jikkonsidra li il-funzjonament xira tal-qafas tagħna kien ibbażat fuq ir-rinforzar tas-sorveljanza u napplikaw dak li tallimna mill-aħħar kriżi u wkoll spiritu nagħmlu dan fi spiritu ta' patta u stabbilità. Dan kien importanti għalina. Minnaħa l-oħra wkoll kien meħtieġ li jkun hemm gvernijiet differenti li jkunu responsabbli għal politika budgetarja tagħhom stess u jagħmlu dan qudiem l-investituri tagħhom stess, dawk domestiċi u esterni. Aħna konsidrajna dan bħala parti mill-qafas, bħala parti minn kif aħna stajna nassiguraw kemm jista' jkun li dan il-qafas kienet isir kif suppost. Però kifet il dispozizjonijiet tal-patta tkabbir stabilità ma ġewx rispettati biss jieħu din hija xi ħaġa li rridu eh, ntejbu malajr kemm jista' jkun. Issa fir-rigward tal-Eurobonds, kwistjoni tal-Eurobonds, tagħmel l-ebda differenza bħalma tafu meta aħna nkunu ninsabu f'ċirkustanzi eċċezzjonali Eh, dejjem l-Ewropa sabet mezzi ta' kif tsib xi tip ta' soluzzjoni. Issa, fir-rigward tal-tieni domanda, jidirli li din kienet immirata lejn lejn semester sieħ Issa, jekk irridu interdipendenza ta' moneta unika u jekk irridu li din interdipendenza tittieħed in konsiderazzjoni, rridu nkunu ċar li dawn il-politiċi fiskali għandhom jiġu eżaminati minn istituzzjoni indipendenti mill-kummissjoni, assessjati mill-kummissjoni u ġudikati mill-peers. Din hija xi ħaġa importanti, neċessarja. Jekk ma jkunniex dan, mbagħad aħna nkunu qed nikkreaw dipendenzi li qegħdin nesperjenzaw u naħseb li ikun diffiċli li nitalmu minn din il-munita unika. aħna naqsmu dan id-destin, għanna destin komuni. Grazzi nandu għal Markus. Grazzi ħafna, Signor President. Jider li għanna nuqqas ta' esperti li għedin pozizjoni li analizzaw il-budget nazjonali. Il-problema tal-istruttura siħa hija li il-Ministru tal-Finanzi irrit jiddeċidi mbagħad wara ċertu avveniment la darba l-budget ikun għadha mill proċeduri varji biex naraw jekk eh, ix jew le jekk it fil-mija u rispettat jew le u għatta miżuri oħrajn. U allura jekk dawk li jagħmlu ħażin iridu jiddeċiedu fuq x'tib ta' kastik ser jingħataw u ma stess un daw se jkunu daqshekk stretti fuqhom infushom u allura iddu noqogħdu attenti issa fi rigward tal-esperti li ma nafx eżattament jekk il-Kummissjoni jiex influenzata mill-kapital biex bekk tkun tista' taħdem fuq il-proposti, proposti li għandna qudiemna bħalissa. Il-Bank Ċentrali Ewropew Eh, Ewropew u indipendenti ma jħolleb distruzzjonijiet ma mandħat il-membri tal- Kunsil ta' Governanza għandu term wieħed, term ta' mandat wieħed, u allura m'hemmx l-ebda pressjoni minn dik il naħa u daqstant allura għalfejn ma ġrax l-istess għall-Bank Ċentrali Ewropew bħala korp istituzzjoni neutrali biex bekk tkun tista' tagħmel assessjar tajjeb u segwi deċiżjonijiet li tkun ħadet il-Kummissjoni. X'inhu allura r-rwol f'dan ir-rigward? Grazzi ħafna l-ewwel qed nixtieq ngħid li dak li qed tinti fuq in-neċessità biex inkun kun hemm prevenzjoni fl-opinjoni tiegħi hija essenzjali ħafna, ovvjament, jekk aħna qed nanalizzaw deċiżjonijiet wara li jkunu ġa ittieħdu aħna nkunu f'sitwazzjoni fejn ma nistawx naħdmu b'mod tajjeb għal daqstant ir-raġuni din, fejn aħna rridu nagħmlu progress kbir ħafna jidirli li rridu nanalizzaw l-automatiċità u nippruvaw naraw kif ser nipprevjenu l-politiċi fiskali u dak tal-budget biex ners u iktar lejn għan fuq medda medja ta' żmien. Ġifiri, kull darba li jkun hemm sejjer fid-direzzjoni tal anijiet fuq medda medja ta' żmien, inti se jispiċċa jkollok xi sanzjonijiet eh, kmieni u automatiċi wkoll. Għandastant, nerġa' nirrepeti, rridu naħdmu fuq l-ammont massimu ta' possibilitajiet offruti mill- leġizlazzjoni sekondarja jiena naqbel bisieħ miegħek. Jekk dan isir, iktar tard se nkunu f'sitwazzjoni ħafna iktar diffiċli. Ukoll irridu nitkellmu dwar l-automatiċità meta threshold tiġi trasgressed u allura nistgħu ngħidu li fil-passat pereżempju osservazzjonijiet ta' implementazzjoni tal patta ta' tkabbir u stabilità kien differenti minn sissa. aħna dejjem konsidrajna li konna parti mill-proċess u dejjem konna attivi fil-Eurogroup, fil-EFC. Aħna lesti, aħna disponibli. Fiċ-ċirkostanzi preżenti, konċett ġdid ħareġ u Tistgħu taħdmu mal-Bank Ċentrali Ewropew din hija xi ħaġa li aħna ċċettajna fis-sieħ fil- Kunsill Governanti tal-Bank Ċentrali Ewropew li juri li aħna disponibbli. Issa biex inkunu ċari bisħieħ dwar l-orientazzjoni tal-Governing Council f'rigward ta' din l-entità indipendenti li ser tessessja politika fiskali aħna edna li jkun aħjar jekk dan isir fih dan il-Kommissjoni, iżda edna wkoll li dan għandu jkun għandha tkun istituzjoni indipendenti. Ja, danke Frau. Ringrazzja kafna, Signora President. Għandi tlet mistoqsijiet fil-qosra. L-Assoċjazzjoni tal-International Banking dan l-aħħar kellha laqa fi Vienna. U mill-lider kien hemm ċertu inkwiet għal fatt li jekk nżidu regoli se innaqru jew inrażnu it-kabbir bej il-Ġappun, Stati Uniti u l-Ewropa kienu qed jgħidu li se jkun hemm xi 10 miljun ta' posta xogħol li jew jisfaw fix-xejn jew inkella laqas biss jinħolqu. Dan huwa stat ta' paniku jew inkella għandna raġun għandha raġun il-National Banking Association titkellem dan il-mod Issa fuq ir-rating jina naħseb li l-ICB għanda kull dritt li edha f'pożizzjoni tajba biex f-xinija l-credit rating tal-istati. Iġifiri fl-ICB e tistaw timmaġinaw li kunem credit rating agency għall-istati? inti kif tara is-suq ta' l-interbanking huwa stabbli dan issa? L-isibi qed nagħtuk ħafna x'tagħmel sur trixxel lilek. Sur Xuntis. Xtaqt forsi t tini ċans nerġa' nagħmel mistoqsija wara. Mela, għanna mandat tana ċentrali ewlieni li huwa importanti skont trattat u li ġi konfermat minn nies fl-Ewropa li dam tal-aħħar veru jixtiequ li konna stabilità tal-prezzijiet u ma nistgħux inneħħu dan minn neħu dan minn u d-majnejna. Dan huwa l-affarijiet importanti għalina. Issa fuq tliet mistoqsijiet tiegħek huwa minnu li ħafna drabi jiena nara li fil-komunità tal-banek kummerċjali ħafna drabi inħoss li ir-regoli mm, kif il-Basil 3, per eżempju, fil-kontest ta' dan tal-axħar, u skont ukoll il-metodoloġija tal-G20, il-Kumitat ta' Basel, il-Bord ta' Stabilità Finanzjari, hemm biżat hemm min jgħid li nistgħu inxeklu l kupru bir-regoli. Imma aħna x'qegħdin ngħidu l-ewwel net huwa importanti ħafna li nkunu ċerti li il-reġim permanenti għal ġejjini fil-fuq medda medja u twila is-settur finanzjarju ikun jiflaħ iktar, iktar b'saħħtu l-banek rridu mod regolari nispjegawlhom nispjegawlu ngħidulhom li f'dak li rnexxinna nagħmlu fl-2008 u 9 kienu verament passi ta' ġgant. Meta nara ir-riski għal ċittadin kien 27% tal-GDP fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Ġifiri l-istess ċifra fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Ġifiri konna fuq livell dinji, konna għeddeji minn per situazzjoni veru ta' riskju, veru tal-biza. U dawn, laqas bis kienu jirrealizzaw. L-autoritajiet issa konvinti li mux se nerġaw morru għal dak li kien. Għanna mill biex nevitaw id-depression. Il-reċessjoni kienet hemm waħda gravi, imma intom tafu tajjeb li d-demokrazija tagħna ma jippermettux li nerġgħu npoġġu li nafusna f'sitwazzjoni prekarja bħal dik. Ta' dak iż-żmien issa dan irdu jifmu l-banek imma madanakollu hemm differenza bejn ir-reġim permanenti u t-tranzizzjoni sabiex tasal għal-reġim eh, li huwa stabbli, ġifir regoli u regolamenti ta' l-żmien iktar solidu Eh, wieħed irid jistudjom naraw li s-sistema kollha tkun iktar imsaħħa, imma fl-istess ħin irridu naraw li fi żmien ta' tranzizzjoni ma noħolqux eh, problemi żejda għall-irkupru u nxekklu aħna stess l-irkupru. It-tieni mistoqsija mhux se nisuġġeri nixxeri l-ebda quick fix fuq il- l-aġenziji ta' notazzjoni, mux l darba li diskutejna dan il suġġett importanti, u hemm bżonn li nieħdu sib is-sistema tagħna biex ma tkunx daqshekk karatterizzata minn min ċikli. U fuq it-tielet punt nixtieq ngħid li kif stajtu taraw kien hemm ħafna problemi bejn il-banek f'dan is-settur u għal dan il-fatt li aħna mod partikolari nixtiequ li nerġgħu nattivaw eh, numru set ta' miżuri non-standard li konna diġà ħadna fil-passat u nispera li kull deċiżjoni li ħadna u d-deċiżjonijiet il-ġodda li ħadna anki din il-kwistjoni kollha tal-istress test, nispera li dan kollha iġib li s-settur tal-bejn il-banek ikun jista' jfunzjona b'mod aħjar. Issa s-soren Grazzi ħafna, eh, Sur President, Sinjura President, Sur President Trixxe. Il-problemi ta' djun sovrani dejjem huma teddina teddida għalina. Speċjalment fi kriżi ekonomika fl-2007 l-Unjoni ta' 27 id-dejn kien ftit inqas minn 60 fil-mija il-marġinu ġifri li, eh, li eh, jitlob għalih it-trattat aħna nafu li il-deficit eċċessivi tal-gvernijiet għandhom jiġu evitati. Madanakollu għall-Unjoni id-dejn se jkun se jasal sa kważi 80% tal-GDP. Kif nafu tajjeb, l-iktar ħaġa drammatika f'dażmin hija situazzjoni fil-Greċja il-gvernijiet tal-zona tal-Euro għamlu deċiżjonijiet biex jgħinu l Greċja, ġifiri biex isalvaw il-Euro. Is-sens komun fiħdan is-ċittadini jgħidu iva aħna li nħalsu t-taxxi wara li salvajna il-banek issa qed insalvaw il-pajjiżi għallek jena, nsaqsi lilek, bħal persuna responsabli, il-persuna li għanda l-iktar erf. Kif tista' tirrispondi għad din il-mistoqsija li kull darba jisaqsu ċittadini tagħna l-Ewropej, iġifiri? X'se jkunu il-konsekwenzi fl-opinjoni tiegħek jekk il-Greċja titlaq mill-żona tal-Europa għal ċertu żmien Umbat terġa tissieħeb meta tkun solvit il-problema tal-dejn. X'ikunu l-konsekwenzi għal Greċja, għal Eurozone u anke għall europa Jiena bħalissa ma naħsibx li din għeddeja tajba, imma dejjem jiena kull meta niltaqa' ma' ċittadini dejjem isaqsuni din il-mistoqsija inti kieku kif tirrispondihom. Grazzi ħafna l-ewwel nett. Jina ħafna attenta dak li kellek tgħid inti fuq il-27 il-livell ta' djun bħala proporzjon tal-GDP u naqbel miegħek, naqbel ma' dawn iċ-ċifri. Kif diġà qed għandna problema ta' finanzjament pubbliku għall-pajjiż industrializzati kollha, ġifri mhux ħaġa kbira għal kif l-Ewropa u fil-27 jekk nieħu il-G7 issa Hawnhekk ukoll wieħed jista' jara li d-deficit ta' kull sena bħala proporzjon tal-GDP għal ħafna pajjiżi tal-G7 ġifiri l-ekonomiji eh, ċentrali u jasal sa 10.5-11%. L-Europa għanda ċifra konsolidata li hija inqas minn dan, ġifiri meta inti tot il-pajjiżi kollha tal-żona euro u tuħu id-deficit annwali tasal għal xi 6.5 sa 7 fil-mija. Ġifiri il-problema hija ta' kulħadd ta' kull pajjiż industrializzat. Għattini mistoqsija tiegħek mhux diffiċli wieħed jimmaġina il-problemi li jistgħu jinħalqu Imma mhux se nidħol fid-detta għax jiena mhux qed eh, mhux qed nagħmel diagnosi li tbċifri jiena stess fuqha. Sinjura President, Sur President, l-ewwel net nixtieq ngħid li verament napprezza il-mod ta' kif tispjega il-problema ta' sovereign bonds. Imma inti taf tajjeb ħafna li edin f'sitwazzjoni, anzi din hija miżura tal isibi li bla ebda preċedent. Ovvjament il-kummenti mbagħad huma negattivi hemm min ikun emozzjonat, hemm min ikun ħafna dubja lek nixtieq li tispjegana għaliex l Ma taċ id-dettalji ta' dan ix-xiri lura għaliex l isibi ma taċ informazzjoni fuq is-sovereign bonds minn millima pajjiżi inħarġu u x'maturita kellhom meta nkisbu. Ġifieri din l-informazzjoni nistgħu jkun jista' jkun aċċess għaliha? Iva, grazzi ħafna jina diġa spiegajt dak kollu li għamilna. U għaliex dak kollu li għamilna kien differenti. Meta mela, wieħed iqabbel ma' dak li sar fil-Ġappun, fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti meta xiri bħal dan kienu bbażati fuq quantitative easy il-Kunsill ta' governanza eh, deċida li jżid l-ammont ta' xiri u anki l-ammont ta' l lura ta' likwidità. Iġifri fl-ewwel ġimgħa biex inti komedeja kellna ammont ta' xiri ta' 16.5 biljun, it-tieni ġimgħa 10 biljuni u mbagħad 8 fil-5 biljun, il-ġimgħa ta' wara 5.5, 6.5 il-ġimgħa ta' wara u l-aħħar informazzjoni li għandi li wasit li l-bieraħ, anzi l-lum, kienet ta' erba Ġifri din hija l-informazzjoni li qed nagħtu bħalissa il-Governing Council deċida li ma jagħtix iktar informazzjoni minn dan. Għax qed naraw din l-order of magnitude ta' x'qegħdin natu u x'qegħdin nirtiraw bħala likwidità mod regolari ġifri permezz tal-tender ta' term deposits li huma ta' kull ġimgħa. Depositi ta' kull ġimgħa. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, jiena għandi mistoqsija, unbat is-sur xuntes. Forsi jibqa' naftit jiena mistoqsija oħra. Sur trixxe, meta inti għamilt introduzzjoni tiegħek semmejt il-bilanċ u il-balance sheet channel bħala fattur, wieħed mit tliet fatturi li stimulaw l-intervent sabiex setgħu jinxtraw il-bonds tal-Greċja. Issa, skont id-direttiva tal-Capital Requirements, il banning għandhom ħafna dan id-dejn tal-Banek għax dan ma jkopri ma jkollux riski. Ċifri, ma jkunx hemm riskju nominali fuq il-muniti, imma ovvjament inti jekk ma tistax tagħmel il-quantitative easing u ma jkollikx biex tipproduċi il-flus ma jkunx ħaġa faċli. Dan japplika meta jkun hemm eh, problemi kbar ta' likwidità, ġifieri dan ma jissirx minn l-intervent tal-ECB imma nistaw nifmu iċ-ċiklu li qegħdin li intom tinsabu fiha u għaliex ħattu l-azzjoni li ħattu ma ma jfissirx dan kollu li hemm mod ieħor ta' kif wieħed jista' jirrikorri għal din l-awtomatiċità għal fatt li l-affarijiet ikunu kważi awtomatiku ġifiri ma jkunx hemm bżonn tal-intervent politiku mill-Kummissjoni u oħrajn li joħorġu proċedura ta' deficit ġifiri Meta issu jirrealizza li hemm problema bid-deficit f'pajjiż, dan b'mod awtomatiku ikollu impatt fuq risk rating iġifiri għal mod ta' kif il-banek iżommu dawn strumenti li ovvjament jekk daw ikollhom ċertu riski ikollhom interess biex eh, jizbarazzawhom. X'taħseb fuq dan kollu? Iva, dak kollu li għadek kem spiegajt, ta' min wieħed jifliħ, jifliħ biraqqa, jistudjaħ. Fis-sistema preżenti nassumu li il-sovereign bonds ma jġibux riskju magħhom din hija xi ħaġa li nsibu wkoll fid-diskussjoni li kellna fuq livell dinji. Dan għandu jiġi mifhum f'tali sistema fej għanna monita munita unika għal pajjiżi sovrani. U din jaħda mir-raġunijiet għaliex aħna minn dejjem konna nitolbu li l-patt ta' stabilità u ta' tkabbir jiġi li dan jiġi implementat kompletament. Għax dan, dawn il-situazzjoni naslu għal-jom meta ma jkunx hemm konformità mar-regoli. Ġifiri, fl-isfond tal-qafas tal-insibu li t-tġdejna aħna l-insibu fil-leġizlazzjoni anki sekondarja, dan mhux affarijiet normali li jsiru, imma dak li semmejt inti ta' min wieħed ikompli jirrifless riflessjoni fuq. Is-sur xuntes. Grazzi, Signor President. Mill-laqa, minħabba li l-laqa ma' sur trixesset kull ħar waħda qabel il-perjodu ta' btajjel tas sajf. Jiena nistaqsi żewġ mistoqsijiet oħra, l-darba oħra, nistaqsi jom mis xitwa kollha Jiena naħseb illi l-President Trixe tani parti mitweġiba dawn il-mistoqsijiet. Kif jista' jkun illi l-IMF jidħol fiż-żona euro? Xir rwol għandu l-IMF hemmhekk? Inti taħseb illi għandek indipendenza min-naħa tal-IMF meta aħna nafu illi huma qegħdin jiktbu itri l-Kummissjoni u lilek jitkellmu dwar is-sanzjonijiet fost l-oħrajn. Issa, inti ħsib dwar dan il-punt? Fi rigward tal-quantum leaps illi hemm bżonn isiru fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja forsi rridu nibdlu ir-rwol u l-funzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Forsi wasal iż-żmien li dan nagħmluh għaliex il-koll nafu illi issa Dan inbidel iġifiri dan issa jista' jagħmel affarijiet fis-suq u mhux standards fost l-oħrajn. Nistgħu nistennew din il-qabża kbira fir-rigward tar-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew? Dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Jien nixtieq biss ngħid li fil-każ tal-każ tal-Greċja aħna kellna programm uniku illi ġi diskuż u l-gvern Grek iddeċida dwaru ġi approvat ukoll kemm mill-IMF min-naħa kif ukoll min-naħa tal kummissjoni flimkien mal-Bank Centrali Ewropew. Min-naħa tal-Gvernijiet ekonomiċi wkoll Ewropej, minnaħa tal-Gvernijiet Ewropew, skużawni. U għalek għawnek edin nuraw li għandna kooperazzjoni tajba bejn l-IMF minnaħa u l-istituzzjoni Ewropej minnaħa l-oħra. Fil-gwar tat-tieni mistoqsija tiegħek, jiena għal darboħra nerġa' intenni. Il-mandat primarju tagħna l-mandat mitrattati tagħna u dak li aħna irridu namlu f'rigward ta' ċittadini tagħna huwa illi niksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet. Dak huwa l-kompitu tagħna meta aħna nkunu nsabu f'ċirkostanzi eċċezzjonali u meta aħna naraw illi is finanzjari mhumiex jaħdmu tajjeb għal xi raġuni partikolari jew inkella dak is-suq finanzjarju partikolari, partijiet minn swieq finanzjarji, swieq suq monetarju nnifsu pereżempju. Kif rajna sfortunatament f'din is-sena. Rajna dan ix-xokk u dan l-istress f'daqqa u il- tkattir tal-kriżi finanzjarja dan l-aħħar fl-Ewropa, mela f'ċirkostanzi bħal dawn aħna naraw x'nistgħu nagħmlu u x'ma nistgħux nagħmlu biex ngħinu illi ikun hemm tħaddim aħjar ta' dawn is-swieq. Dawn huma dawk illi aħna nsejħu miżuri mhux standard. Dawn mhumiex ix-xeklu qatt ma jxeklu atmosfer, ser xeklu lan ewli tal-istabilita tal-prezzijiet u għal daqstant meta jien eh, spiegajt il-program tal-swiq ta' security sina qed illi aħna maħna ħanibdlu xej aħna ħsen neħu l-likwidità mis-suq l-likwidità kollha li aħna konna daħanna. Grazzi ta' sew sur trixe. Naħseb illi inti wieġib tal-mistoqsijiet kollha tagħna għal darbohra nirringrazzjawk il laqgħa tagħna miegħek ser tkun fis-27. Fis-27 ta' Settembru. Jien nixtieq infakkarkom illi kien hemm dokumenti mħejjija mill-esperti monetarji dwar situazzjoni ekonomika fil-Greċja, lezzjonijiet li tal u kif nistaw nużaw trattat għall aktar koordinazzjoni effettivi fil-żona euro u koll aġġornat fuq l-istrateġija